All right. Colleagues, may... Proset, mela, ħanibdew uh, il-seduta tagħna kieġobkom ħudu poskom għax ħanibdew din il-laqgħa għana tal-lum. First of all, let me apologize. Lew għadu għabil kollox niskuża ruħet, Sharon Bowles għax in-abdet fil-borra x'imkien. Uh, we felt that we should not wait any longer. Lek naħseb li m'għandniex nistennew iżjed, jena ħan nkun il-president sakemm i jew il-deputat tagħha jingħaqdu magħna. L-ewwel punt huwa l-aġenda tagħna jekk m'hemm l kommenti fuq l-aġenda tagħna jew xewqat li forsi nbidlu allura dak il-ħadd dak il-każ eh, aċċettajtuha. Nixtieq nifurmakom ukoll li aħna kenna diversi minuti mill-bidu ta' novembru sa' tmim diċembru qabel il-miliet li ġew finalizzati għanna l-verżjoni aħħarija, allora jekk m'hemm nabdu ġessjoni għal dawk dak il-każ il dawk il-minuti approvati li konsidrawhom approvati. Hemm diversi eh, dikjarazzjoni naħseb li Sharon Bowes tkun tista' tinformakom dwar xi eh, xi eh, aħbarijiet eh, forsi wara f'senarju għada. Issa naddu għal punt ewlini tal-lum eh, jina nishtiq nilqa fostna il-Vittorio Grilli, Ministru tal-Ekonomija u Finanzi tal-Italja. Nilqa fostna, grazzi ħafna ħalli ġejt, aħna evidentement għanna interess kbir li eh, nisimgħu minn għandek il-valutazzjoni tiegħek dwar is-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea, ah, nifhem li l-idea hija li t-tina bħal introduzzjoni ta' 10 minuti mbagħad ikonna l-possibilità li forsi l-kollegi, il-membri tal-Parlament, jagħmlu mistoqsijiet għat li inti dispost li tirrispondi għal mistoqsijiet tagħhom. Mela, jiena najt li ma naħsibx li huwa xogħol li nagħmel riassunt eh, tal ta' fil-preżent f'pajjiżek, naħseb li ħaġa tista' tagħmilha aħjar minni, għalhekk għandi pjaċir kbir li naddilek il-kelma. Grazzi ħafna, nadrek il-mikrofonu. Grazzi ħalli ġejt. Grazzi. Grazzi ħafna. President, onorevoli membri tal icon u għapjaċir kbir għalina għali għati għawek eh, u d-dim dal-komitat fil-kontest ta' dialogu ekonomiku. Għaxan ujtu ma ftit wisq forsi, għallura ħajkolli l-opportunità biex biex xipjoti uħar nintroduċi il-sujġet, un bad bla dubju li eh, eh, mistoqsijiet forsi permettu li rieħtu fil-detalji. Jiena għandi l-intenzjoni niddedika ftit minuti fejn niddiskutu dawk li jiena nħoss li kienu żviluppi reċenti u skonkretament eh, sviluppi fl europa u mbagħad naqleb u ħanaqleb għall-Italja bit-Taljan. U mbagħad nagħmel xi kummenti dwar is-sitwazzjoni f'pajjiżi. Mela nibda billi najt li dwar diversi eh, xur fit-tensjonijiet fil-zona euro s-swiq ta' finanzjari għet juru iżjed u iżjed fiduċja, sens ta' fiduċja l-kondizjoni finanzjarju it-tejbu għet eh, konna iżjed kapital diħel eh, u bażi aħjar fil-periferija, fil-banek ta' periferija. U l-indikaturi kollu juru li hemm titjib fil-fiduċa tal-suq, titjib fil-situazzjoni finanzjarja qegħdin b'xi motiv ieħor itaffu innuqqas ta' ċertezza dwar il-prospetti ekonomiċi fil zenu euro. Aħna għadna ma superajniex din il-kriżi imma situazzjonijiet li t-tejjeb jgħat u mandikazzjoni t tajjeb għal punt ta' ta' tibdil li aħna nħossu l-ħassir fit-tini parti tal-2013. Għalla voli għam aspett pozittiv tini parti tal-2013 ma nistax nkunu soddisfatti. It-kabir ekonomiku mux ħajkun bizzejiet biex jizgura li kunem impiegi, zida fil-impiegi e, prospetti u rizultati huma responsabilità konġunta tal-Istati membri kollha u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea wkoll. Eh, proċess ta' ristrutturar eh, fil-fond fil-ħafna pajizi, u implementazzjoni ta' dan eh, ta' dawn ir-riformi ma huma diffiċli politikament u soċjalment imma huma essenzjali biex ikun niskuraw nistgħu u riforma jagħtu riżultat li aħna qed nipretendu. L-Istati membri tal-Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea għandhom bżonn li jagħtu politika intelligenti u jsaħħu l-governanza sa ċertu punt fl-opinjoni tiegħi Eh, l-istabilizzazzjoni tal kondizjoniet fis suq finanzjari jirriflettu s-suċċess tal-istituzzjonijiet Ewropea u kapacità tal-istati tagħha biex jimplementaw eh, strateġija kredibbli biex jindirizzaw l-kriżi tal-aħħar snin. Fl-2012 kien tieħdu deċiżjonijiet importanti u eh, tieħdet azzjoni koraġuża wara d-deċiżjoni tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea fl-tfitmim ta' Ġunju. Il-kondizzjonijiet neċessarji biex inkisru dan iċ-ċirkulu vizzjuż eh, eh, ġiet stabiliti. Infakkarkom diversi il-proċediment ta' sorveljanza multilaterali jissaxħa. Ġistabilitu kol mekanizmu ta' stabilta' Ewropew eh, li eh, huwa eh, tajnuna biex jgħin lil pajizi ta' zona euro biex jifinanzjaw. l sib e kella rwol importanti għawek billi billi eh, eh, transazzjonijiet finanzjarji u hekk taffew il-riskju fl europa u ħolqu eh, fiduċa ikbar. L-approvazzjoni f'Diċembru ta' mekanizmu ta' supervizjoni uniku huwa pass essenzjali biex ikun hemm unjoni bankarja. Kifat, il-progress sar fil-libel Ewropew jifattilkom, imma kif ukoll fil-livell nazzjonali. U jiena issa ħana nagħmel kummenti dwar pajjiżi u ħanaddi għataljan. A livello nazzjonale. Fuq livell nazzjonali, il-parti l-kbira tal-Istati membri impenjaw ruħom f'pjanijiet sabiex jtejbu il-bilanċi tagħhom permezz sabiex inaqsu l-effetti negativi fuq it-kabbir. L-Italja fl-opinjoni tiegħu hija ta' eżempju tajb ħafna f'dan il-każ Din il-valutazzjoni pozittiva ġiet eh, prezentata mill-Komissjoni Ewropea u l-istess kien ir-riżultat fuq livell ġi ta' G20 fejn l-Italja laħqet mal aspettattivi ta' riforma u ta' stabilizzazzjoni minkejja s-situazzjoni attwali li hija ħafna aħjar minn eh, pajjiżi oħra, l-Italja però kellha situazzjoni ta' ġid diskriminata minħabba s-situazzjoni tagħha anka il-domanda mm, globali dinjija waslu sabiex l-Italja tidħol f'fażi ta' reċessjoni. Il-prodott gross domestiku naqas b'2 punt eh, 2%, pero dan għandu jonqos fl-ewwel terminu tal-2013. Il-tkabbir ser wassal anka ser jiġi minn l-esport. It-tkabbir tal-Italja jrid eh, jikber għal ftit iktar minn wieħed fil-mija sa mill-bidu tal-2014 sabiex intejbu din il-prestazzjoni li ma kienx suffiċjenti il-gvern beda serje ta' ta' inizjattivi inkluż ir-riforma tas sistema ta' taxxi relatati ma' xogħol, ir-riċerka u l-iżvilupp, it-talim u t-titjib fis-settur pubbliku skont l-OECD dan ser wassal għal tkabbir ta' 4 punti perċentwali eh, fil-mija ġifiri. Meta F'dak li huwa taxxi aħna nħossu li il-miżuri li ġiġa ħadna ser waslu għal titjib li laħħaq 3% tal-prodott gross domestiku. Meta mqabbel mal-2012 li huwa mistenni li jitlaq għal 5% sal-2015 f'termini strutturali minkejja tnaqqis ta' wieħed fil-mija tal-prodott gross domestiku huwa mistenni illi il-budget jibqa' l-istess f'dawk li huma termini strutturali f'din is-sena. L-istrateġija tal-gvern tagħti importanza lil, lil settur tal-bini, inizjattivi reċenti kienu l-avjazzjoni ta' tini parti tal-spending review u anka miżuri immirati sabiex inaqsu it-tassa. Jinklu introduzzjoni tal, ta' ċerta inċentivi sabiex itejbu dan is-settur u l-użu ta', ta, ta teknoloġija diġitali. Illum nista' ngħid li l-Italja huwa pajjiż differenti li qed jinbidel, qed jinbidel ħafna. F'April 2012 il-Parlament wera l-approvazzjoni tiegħu sabiex jintroduċi il- ehm, gwajanza fil-budget U din l-inizjattiva ser titħol fis-seħu tibda fl-2014. Din tapplika għas-settur pubbliku kollu eh, u għal kwadru eh, u għal qafas Ewropew dan inkludu wkoll sitwazzjonijiet eh, straordinarji hekk kif mistenni hekk e kif ġi ftejn fuq u sar ftejn fuq fuq livell Ewropew. Barra minn hekk ser ikunem hemm mekkaniżmu illi bieħ ser ikunem hemm bilanċ pożittiv u ser iwassal għal um, iktar monitoraċ tal-finanzi pubbliċi u sabiex il-bilanċ ikun wieħed pozittiv barra minn dawn il-miżuri importanti sabiex ikun hemm iktar stabilizzazzjoni fil-budget kien hemm ukoll ħafna iktar inizjattivi u riformi. Uh, nixtieq għawek infakkar uħut minn dawn il miżuri ħallu mbagħad wara niftaħ id diskussjoni eh, magħkom kienem iktar ġlida għal iktar trasparenza u inqas korruzzjoni sabiex fil-settur pubbliku jkun hemm aktar trasparenza. Kien hemm iktar ukoll trasparenza fil-dik li hija l-burokrazija sabiex ikun sabiex u dan billi kien hemm pubblikazzjoni fuq il-web, ħeruġ fuq il-web, dwar dak li huma proċedimenti ta' amministrazzjoni. u e, sabiex ikun iktar, ikun hemm iktar trasparenza f'dawk li huma servizzi għal pubbliku. Il-ġlieda kontra l-korruzzjoni saret eh, saħħet permezz ta' pieni iktar e, b'saħħithom. Barra minn hekk ingħata aktar saħħa lil l-entitajiet responsabli mill-finanzi pubbliċi barra minn hekk il-reġjuni, il-provinċi jridu jirrispettaw aktar il-liġi nazzjonali u Ewropea. Kien hemm ukoll miżuri f'dan l-aħħar trimestru u regoli ta' project financing li ġew reveduti għal sabiex jinata aktar kapital lil-privat. Barra minnek sabiex jinata jinuna l-SMIs il-ħlas bejn l-azzjendi u eh, l-enti pubbliċi jridu jisiru f-30 ġurnata, f-kazit straordinarji f-60 ġurnata. U dan skont id-direttiva Ewropea. wara il-riforma fis settur tax xogħol il-unions, trade unions, permezz tal-appoġġ minnaħa tal-gvern laħ uftejm importanti sabiex jagħtu stimolu li xogħol u sabiex ikun hemm kuntratti illi ikunu favur l-impriżi żgħar sabiex ninkoraġixxu din il-bidla, il-gvern poġġa dispożizzjoni pakkett illi jiswa 2.1 biljun euro. Dan sabiex titnaqqas it-taxxa fuq parti mill-ħlas u tiżdied il-produzzjoni. Jiena nixtieq nikkonkludi dan l-ewwel intervent tiegħi billi nittama illi permezz ta' dibattitu ma'kom jkunu jistaw joħorġu aktar dettali dwar situazzjoni eh, ta' pajjiżna. Il-proċess eh, beda, mhux biss beda, iżda wkoll intem eh, b'ħidma minnaħa tal-gvern b'saħħita. Ovvjament ma lħaqniex il-miri kollha tagħna, però eh, fuq livell nazzjonali u komunitarju kull nafu li huwa importanti li tkompla dan ix-xogħol. Ministru, grazie ħafna għal prezentazzjoni li għadek għamint n deskrizzjoni ta' dak li għaddej palissana, kullħat jaf l-Italja li għagvernata minn dak li jiġi eh, msejjaħ huwa gvern ta' esperti nafu li pajizek ah, ħajkolla lezzjonijiet fix li ġej, allora nimmaġina xi ftit mill-mistoqsijiet li aħna li ħajsiru lek illum probabilment jitrattaw u koll fuq il-ġejjini politiku ta' pajizek. Q&A, mela tafu kif tiffunzjona din sistema il-format tagħha għandna ħames minuti kull wieħed. U l ħames minuti huma għal-mistoqsija għal-mistoqsija u għal-risposta ġifiri, iżet ma dummu fil-mistoqsija inqas ħajkollu żmien biex jirrispondi. Ġifiri jekk jogħġbu limitaw il-mistoqsija tagħkom għal minuta jew minuta u nofs. Mela, ah, nibdew Eh, minn Jean-Paul Gozes tal-EPP. Jean-Paul. President. Grazie ħafna, President. Nishtiq naqgħu fostna eh, din il-laqa Ministru. Mistoqsija naqra forsi naif. Eh, mistoqsija jisaqsu forsi ċittadini tagħna. Għandax taqsam ma dak li għad fil-bidu dwar id-zona euro. Għalix? daqshekk ftit żmien. Il-miżuri li ġew innunċati ma ġewx implementati s'issa u li f'daqqa waħda issa f'opinjoni opinjoni tiegħek is-swieq qed jirreaġixxu din il-forma. Wara li għadna għal ħafna snin li aħna konna fir-rovina u li eh, pajjiżi ħaj jitilqu minn zona u ħadd xejn ma ġie implementat imma nkunu ċari kien hemm ħafna idejat imma xejn ma ġie implementat. Allura għaliex li f'daqqa waħda l-valutazzjoni tal-nies fuq iż-żona euro zbiddel daqshekk. Grazzi Ministru. Well, thank you. Um... Grazzi ħafna. Jien ma naqbilx. 100% b'dak li għad li ġifieri li xejn ma sar Jina nħoss li fil-verità aħna tinħarsu mill-qrib ħafna għal l-evoluzzjoni mill-viċin mil kemm il-dik li governance eh, fil-żona euro kif ukoll għal livell ta' pajis membru pajis membru. Nħoss li r-riżultati illi eh, il-riżultati saru l-implementazzjoni saret ukoll. Eh, per eżempju, il-ftejim e, kif ukoll il-taħbi l-avvis minnaħa tal-Bank Ċentrali Ewropew illi eh, kienem qafas ċar u tont ta' kif l-Europa minnaħa tal-istabilità tas-swieqi eh, opera Bat tilet punt fl-opinjoni tiegħi huwa importanti ħafna li kunem timetable ċara ta' dik li sistema ta' sorveljanza tal-banek. Dawn kollha huma immirati eh, illi waslu għal riżultati f'qasir żmien ħafna, però waslu riżultati illi juru l-impenn tal-istati membri u minn banda l-oħra jruna wkoll illi hemm dik ix-xewqa illi niddeċidu niddeċidu malajr f'dak li huwa pajjiż membri uh, pajjiż membri, ovvjament nista' nitkellem fuq tiegħi biss u f'din is-sena parti kbira mir-riformi illi saru li ġew introdotti, u hekk nistantikom eżempju, il-għano sanna fil-fazi konklusiva tal-riforma tal-pensjoni. Din ġiġa bdiet tiġi applikata parti kbira mir riformi eh, permezz ta' proċess leġislattiv ġa daħlu fis seħħ Dan il-gvern eh, kien tajb ħafna f'dak li huwa eh, dak li huwa implementazzjoni ġifiri ma kienx hemm wisq dew min amministrattiv żejjed. Għalhekk fl-opinjoni tiegħi il-parti kbira tal-kriżi meta din faqqet rajna illi bħala Ewropew bħala Ewropa għana konna kapaċi nirrispondu għal din il-kriżi. Laħaqna ma l-istennijiet ta' swieq u b'mod partikolari rajna illi l-pajjiżi ta' zona euro kienu kapaċi jirrispondu għal din il-kriżi. Dan il-proċess ta' deċiżjoni kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell ta' stat membru stat membru biddel l-aspettativi li kellna u dawk l-aspettativi dubjużi għalmenu issa reġaw ġew aspettativi pozittivi. Jien għandi fiduċa fil-proċess eh, tal-Ewropa, fl-Ewropa nfusa. U nemmen il l-istati membri se jkunu kapaċi jirreagġixxu u issegwu ċerta skadenzi, ċerta timetables. Illi jitolbu ħafna ħidma u naħseb f'din is-sena, sena u nofs, eh, kien hemm ħafna eh, kisbiet u kisbiet importanti f'dawk li huma eh, pajjiżi singoli kif irreġexxew għal kriżi. U anka rajna illi dawn l-iskadenzi dawn it-timetables ġew rispettati. Thank you very much, Minister. Grazie, Fra Ministru. Gianni Pitella Eh, Soċjalisti Demokratiċi. President Klins. Grazzi Sur President, nilqal il-Ministru Mana u grazzi ta' tal-fat li huwa dejjem lest li diskuti mal-Parlament. Mela, żewġ mistoqsijiet osra ħafna però qabel nagħmel premessa. Inti fil-previżjoni fil ekonomika illi nidejt il-ħamis li għadda, inti rġajt semmejt tnaqqis fl-ekonomija taljana u t-naqis tal-prodott gross domestiku ta' 0.2% mentri il-Banka d'Italja qed tipprevedi t-naqis ta' 1%. Huwa diffiċli li wieħed jistenna illi ser ikun hemm break even tal-budget tal budget b'dawn, b'dawn il-figuri. L-żewġ mistoqsijiet l-ewwel waħda, inti ma tħossx illi meta wieħed jara l-effetti tar-reċessjoni u tal-awsterità hemm bżonn ikun hemm limitu għal dawn eh, il-manuvri sabiex nirranġaw l-ekonomija ta' pajjiżna u t-tieni ma taħsibx li jkun iktar responsabbli li li wieħed jgħid illi la darba wieħed jara s-sitwazzjoni straordinarja tinsab fiha l-Italja l-Italja ser eh, ser tkun, mus ser tkun tista tilħaq break-even fil-bilanċ. Ehm, Ma io sulla, sull'analisi sulla domanda. Mela, jina dwar żewġ mistoqsijiet tiegħek għandi risposta pożittiva. Għax dan huwa dak li ġi ġamel dan il-gvern ġifieri laħaq break even fil-bilanċ għal 2013 U dan mhuwiex eh, break-even fil-livelli nominali. Meta aħna f'Diċembru 2011 għamilna l-manovra korrettiva għabbażi tal-previżjoni tal ekonomika li kenna, tal-bassir ekonomiku li kenna, is-situazzjoni kienet differenti ħafna. Ma nafx jekk dawn il-tbassir um, tal-Banka t-Italja sarux erba xur wara dawk tana. Pero huwa ċar illi li mill-2011 sallum il-ġurnata il-situazzjoni ta' pajizna imbidlet ħafna. Anka fil-rebbija li għaddit aħna konna ġa konsapevoli minn din is-situazzjoni. U aħna stabilixxejna eh, prinċipju importanti dik illi ma nqogħdux niġru wara din ir-reċessjoni ġifieri il budget tagħna żamin f'moħna u meta għamilna il-manuvra ta' l-2011 eh, ma, stajnix nkomplu naħsmu fuq termini nominali, issa kellna nersu fuq termini strutturali. Għalhekk fil-2013 din is-sena il-mira il mira Eh, miex ta' break even eh, f'zero eh, ta' zero f'termini nominali, iżda f'termini strutturali, għalhekk jekk ikun hemm iktar ħsara u tkompli tmurdura mm, ċiklu ekonomiku li ta', ta li minn min 0.2% jmurar dan ser jiġi rifless ukoll fil-budget fil u ma jkunx hemm bżonn lebda manuvra jiena naqra fil-gazzetti. Fil, fil Iżda, kif għamilna qabel nispera illi ma jagħmilx ma nerġgħux nagħmlu aħna jew il-gvern jew min jitla fil-gvern fl-opinjoni tiegħi minn il-punt di vista ekonomiku huwa ġust illi meta jkollok break-even fil-bilanċ f'termini strutturali bat ma tkomplix titfa' pis fuq l-ekonomija f'mument ta' diffikultà permezz ta' iktar manuvri. Dan din hija il-filosofija l-idea illi uh, tal-istess MTO u anka tal komissjoni Ewropea jkolli il Fid-dibattitu tal-Fond Monetarju Ewropew jitlob illi situazzjoni li tista' tmur għall-ar f'termini nominali jrid ikun hemm manuvra. L-importanti eh, però eh, huwa uh, illi nilħu il-mira uh, f'termini strutturali. Thank you. Uh, we now have uh, Ramon Tremosa for the Liberals and Democrats. Listen, Tremosa Liberals and Democrats. Grazie ħafna. Ministru, eh, jiena eh, minn Katalunja, minn Barcellona, nixtieq nagħmilek mistoqsija. L-biraħ smajt il-, il eh, il-President, il-Prim Ministru Monti jgħid eh, jitkellem dwar il-Fond Strutturali tal-Italja. Nixtieq inkun naf li huma dawk il-miżuri eh, li eh, ser komplu ser komplu taħdmu fuqhom u mistoqsi oħra f'dawn ir-riformi jista' jkun hemm riforma reġjonali fl-Italja illi tagħmel illi ir-reġuni mhux biss ma jonfqux flus żejda istanka jneħħu t-taxxi Eh, riforma palma t-tazissi ġa fil ġermania fejn hemm federalizmu fiskali fuq livell reġjonali illi jagħti aktar illi jagħmel l-ekonomija aktar effiċjenti. Grazie eh, per la domanda. Grazie ħafna tal-mistoqsija. Forsi hawnhekk irid intik mistoqsija fuq żewġ livelli. L-ewwel waħda fl-opinjoni tiegħi hija illi il-gvern affronta affaċċa problemi strutturali tal-Italja u għalhekk kien hemm bżonn ta' riforma. Dan għamila għamlu b'mod sħiħ u b'mod vastu mifrux. Għalhekk ma naħsibx li hemm oqsma li dan il-gvern ma, ma affaċċax ma ħax ħsieb. dan kollu nħoss li huwa tamin u loġiku wieħed jgħid illi ir-riformi il il-bżon ta' riformi huwa wieħed kbir u għalhekk jitlob li um, l-azzjonijiet komplu jsiru b'mod kontinwu. Għaliex f'xi setturi ta' riforma eh, f'xi riformi li għamilna bżonn li wieħed ikompli eh, jimplementom fuq il-livell twil ta' żmien dan eh, sabiex wieħed tkun taf illi tkun tinżel l-isfel ħafna ejnejja nejdu kilometru. Waħna għadna wasalna biss l ftit metri. Eh, dan għamilni permezz ta' ċerta miżuri li ġiġa daħalna, pero kif ġiġa qed dawn il-miżuri li ġiġa eh, bdejna jitolbu iktar ħidma fuqhom. Nħoss li hemm xi oqsma illi fihom memx bżon ta' approċ ta' fazijiet differenti. Per eżempju fil-qafas fiskali, mm, fil-istabilta tal-bilanċ publiku, pubbliku Ir-riforma tal-pensjonijiet, per eżempju, nħoss illi eh, fl-Italja eh, ħloqna eh, benchmark ta' kif nizguraw li kunem stabilta ekonomika. Batem muqsma oħra pero illi jitolbu iktar ħidma fihom f'dawn is-setturi. Per eżempju, il- ħelsien fis-setturi differenti tal-ekonomija taljana. Dan din il-liberalizzazzjoni titlaq minn eh, tibda minn fil-liberalizzazzjoni ta' ċerta oqsma tas settur pubbliku. Per eżempju, is-settur pubbliku fl-opinjoni tiegħi hawnhekk hemm kwistjoni ta' eh, proġett proġett bejn il-rapporti ta', ta sovranità bejn il-gvern ċentrali u il-gvernijiet u min, jamministra il-reġuni u l-komuni fl-Italja. Dan u proġett eh, illi mhux perfett, tant huwa minnu illi dan il-gvern e, ġiġa bat xi xurilu proposta għal riforma kostituzzjonali biex jerġa' issir abbozzar tal-setat um, ta' dawk li hu ta', ta fuq livell reġjonali u eh, nazzjonali. Dan eh, ħajwassal għal eh, għal bidla fil fil-rappresentazzjoni barranija, fil-ambjent, fost l-oħrajn, pero dawn huma kollha affarijiet li fuqhom iridu niddiskutu iktar fil-Parlament. Fil dwar dik li hija responsabilta fiskali li di tmur it fit ma dik li hija nefqa pubblika. Ġiġa din uh, eh, din tnedit din il- dan l-approċċ u dan permezz ta' miżura li ħadna fil-Diċembru tal-2011 permezz ta' eh, revizjoni reviżjoni tal-settur um, tal-djara um, u għek biddilna il-taxxa fuq il-propieta. Għawek ktamin eh, u għet jgħid anzi kotassa, kotaxxa fil-fat. E, parti minn min, taxxa tmur għall entijiet lokali, parti għal livell nazzjonali għal gvern, sabiex din tkun il-sors prinċipali ta' dawn l-entijiet pubbliċi. Dan bla dubju kien pass importanti, ġiġa ksibna xi riżultati, però irrid isiru aktar permezz ta' riforma kostituzzjonali. The floor is now, uh, uh, goes now to Philip Lamberts from the... Naddu issa għal Philip Lamberts mil belġu li huwa parti mill-ħodar. Nil-għawk fosna, eh, għedniħu għost li namlu mistoqsijiet li sur grilli minn flok li sur grillu. Il-kap tijak huwa konsidrat meħet mill-membri li zjed eh, eh, miftuħ tal-Konsil Ewropej. Jena nishtiq forsi nara jekkux ħaġa simili fil-kas tal-Ministru ta' Finanzi, kellna l Jean-Claude Juncker għawek u persona li jaqbatu jgħajt l-għandu f'moħħu kif jagħmel li kap u rifletta fuq eh, natura tal-taħlita ta' politiċi li ġiet imposta mill-bidu tal-crazy għal mux gur li eh, għanna eh, rizultat perfett, austerita, austerista, austerita, għax evidentement l-austerita sa ċertu punt hija kontraproducenti, specialment fil-kas ta' Franza u l-Italja, imma u koll eh, dawk li huma li debol li ħalsu normalment, dawk huma li dajfa Allora għedin f-situazzjoni ta', ta xok sa' simmetriċi, eh, inti kontent eh, li aħna għanna korrezzjoniet eh, asimmetrici, u għanna jkonna mekkanizmu ta' korrezzjoni iżjed simmetriku, ġifiri il-pajizi li għandhom surplus jamlu xaħġa iżjed, forsi mux ministru tal-referenzi tal-Italja, jamma parla parti minn dekofin u koll. My way of L-opinjoni tiegħi fuq dan huwa li wieħed eh, jaraf bejn meta jkun f'nofs il-problema eh, meta wieħed ikun qed jipprepara l-pjana ġejjini tal-Ewropa u jiena nħoss li bħala eh, ekonomista jew jekk persuna studjus tal-ekonomija nafu li hemm hemm ċerta żmien meta jkun hemm bżonn ta' ġusti eh, fiskali li fi żmien qasir jista' jkollhom impatt negattiv fiċ-ċiklu tal-ekonomija. Eh, makroekonomija in ġenerali ġiet eh, inventata biex tkun tista' tassorbi b'xi mod jew ieħor daw it-tip ta' xoks biex ikun hemm element ta' politika ekonomika li tkun kontraċiklika u ma nebda dubju ġifieri li t-tip ta' korrezzjonijiet li ħafna pajjiżi kellhom jagħmlu fid-dinja huma bla dubju ma jwastux fi żmien qasir għal eh, eh, riżultat pożittiv fl-ekonomija. Ma dan kollu wara rata kollu meta inti tkun f'nofs eh, kriżi ta' fiduċja kif aħna għaddejna minna sa ftit xurilu. U speċjalment kazijiet serji ħafna f'seta pajjiżi, allura l-lok l manuvra l-kapaċità l wieħed ikun ibes jew forsi mhux daqshekk ibes ma tantx għandek alternattivi. F'ċerta pajjiżi l-mistoqsija huwa jekk is-suq ikomplux jiffinanzjani, jkomplix jixri il-bonds tiegħi. Allora inti dak inti huwa l-ewwel priorità tiegħek, inti tit eh, żonf moħħok dan eh, għamilu fl-opinjoni tiegħi dejjem ċerta deċizjonijiet eh, u korrezzjonijiet fiskali ma stajniex nabitu. Would you design in general for Issa jekk inti meta tiġi biex tagħmel id-diżinn għal ġejjini mingħajr it-tip ta' jkun mekkaniżmu li inti għamilt referenza lih, per eżempju, li jkun hemm forma aħjar biex wieħed jassorbi x xoks simmetriċi jew asimetriċi għax forsi kollik situazzjonijiet fej se jizzona kollha tiġi impattata biex. Jekk aħna fil-parlament għad-dibattitu eh, fidan għawek u l-mexxejja tagħna wkoll kif ukoll rapport mill-erba' presidenti huma qed jikkonsidraw jirreflettu jiddibattu biex jibnu forma triq biex ikun hemm diżin aħjar tal-Ewropa fejn ċerta affarijiet fuq inti kif tiffaċċa x-xoks, kif tassorba l-xok simmetriċi u muqa simmetriċi kif nirriflettu fuqhom, dan huwa da kollu huwa proċess. Huwa proċess li jirrikjedi diversi passi, ma l-ewwel qabel kollox għandek bżonn ikollok eh, l-fundament. U dan huwa l-kompakt fiskali u dak kollu li kien wara relatat miegħu għax naħseb li qabel eh, nitkellmu dwar Eh, strumenti konġunti dwar assolvazzjoni tal-xoks li ħeter ikun żgur li l-regoli huma l-ċari għal korru u mem lebda eh, possibilità lok għal problemi. U sfortunat, sfortunatament kena nifacċaw krizi daqsek kbira li ma tantx kellna għażla tak li kull pajjiż jista' jagħmel għax l-Ewropa ma kienx ma kellix diżin kumpless biżejjed u adekwat biex jiffaċċja ta' maħna qed nitalmu nispera li nkunu nistgħu fil-snin li ġejjin nkunu nistgħu nimplementaw tibdiliet li fl-opinjoni tiegħi huma probabbilment tajbin. Grazzi. Mario Mauro. Grazie, Presidente. Grazzi, Sur President, u grazzi, Sur Ministru. Nishtiq insaqsik mistoqsija dwar is-sitwazzjoni tal-Italja. U dwar wieħed mill-indikaturi illi ix-fixxura eżatti qabel ma ma beda l-gverna, il-gvern teknokratiku ġi eh, enfasizzat mill-Komissjoni Ewropea. L-ekkim sejaħ fattur problematiku fil-fat għal l-Italja ġifiri il-prestazzjoni italjana fis-swi eh, ta' Thread Falls Walls. Xtaqt insaqsik jekk wara 13 il xar illi ilkom fil-gvern bidix xi ħaġa fil-prestazzjoni tal-Italja f'dawn it-tip ta' swiq u jekk eh, dak li bidel kienx minħabba riformi li inti semmejt u jekk hemmx relazzjoni bejn il-prestazzjoni minn dan it-tip ta' swiq u il-kwistjoni tal-istabilità politika għal futur. Grazie. Ah. Grazie. Jiena ħoss li xi ħaġa nbidel, le? U nbidel ħafna fil-fatt, għet wieħed n numri biex jara din il-bidla fil meta tqabbel ma l-momenti l-iktar gravi tal-krizi forsi eh, l-iktar fattur eh, li wieħed jara eh, mill-ewwel huwa dak tal-spread u f'dan sar bidla kbira jina, sem, jina rrefejta liħ bħala titjib fil-fiduċa fil-swieq, kem fil-pajizna kif ukoll fil-pajizi tal-Unjoni Ewropea. Eh, jina, in, meta naqra bħalma tamlu intom taf li hemm opinjoni differenti uħud jgħidu li dan huwa minħabba Bank Ċentrali Ewropew uħud jgħidu minħabba il-miżuri tal-Istat Membru, jina nħossi li huwa minħabba kull wieħed minn daw il-fatturi. Bla dubju l-Bank Ċentrali Ewropew għamel eh, pun ħidma importanti ħafna għal eh, sabiex biddel eh, u reġa' ta' fiduċja fis-swieq fil-kriżi f'din il-kriżi finanzjarja. Issa wkoll hija minħabba ħafna fatturi ta' strateġija għaliex naħseb anka l-Bank Ċentrali Ewropea infusa Mm, għamlet uh, użu minn ċerta uh, strumenti, però kien hemm ċerta kundizzjonalitajiet um, memuża ma' dawn il-miżuri. Il-mira hija dik illi inwas naslu għal riżultat illi kulħadd l-istituzzjonijiet u l-istati membri eh, li għandhom jagħmlu xi ħaġa jibqgħu jagħmlu din ix-xi ħaġa u jibqgħu jaqdu dmirhom. Nasseb illi waħedhom jekk tħares waħedhom dawn il-miżuri kemm fuq livell ta' ta' nazzjonali kif ukoll ta' zona euro kif ukoll tal-Unjoni Ewropea waħedhom ma kinux ikunu biżejjed biex jerġgħu ipoġġu dik l-istabilità fis-swieq. Iżda kull eh, aspett, kull punt kien importanti biex wassal għal dan it-titjib. Jiena nħoss il kieku kien ikun diffiċli ħafna illi tagħmel ġib stabilizzazzjoni billi taffronta pajjiż membru pajjiż membru wieħed għaliex kien hemm riskju nistgħu nsejħulu sistematiku. sistematiku jekk wieħed jagħmel l-kem seħa self-fulfilling expectations. Eh, ir-riskju kien li stajna wasalna puntu għal waqa tas-swieq infushom u fl-istess mod kien ikun diffiċli l wieħed jaħseb illi kien ikun hemm politiċi, eh, miżuri miżuri politiki effettivi eh, li kienu ser jaħdmu waħedhom per eżempju fiħdan il-Banka Ċentrali Ewropea, programmi bħal OMT, eh, dawn waħedhom ma kinux ser ikunu biżejjed mingħajr l-isforzi tal-istati membri infushom. Eh, il-titjib eh, tal-spread danka fl-Italja huwa wkoll dovut għal din il dawn il-miżuri kollha flimkien il Prim Ministru qed eh, jimplementa miżuri sabiex itejjeb il-prestazzjoni ta' pajjiżna, iżda fl-istess ħin rridu namlu u kol rridu namlu l-istess fiż-żona euro kemm fuq livell ta' pajjiż membru kif ukoll fuq livell ta', ta żona euro u u anka komunitarju. mil sumburg jek jaġbak. Grazie ħafna. Ministru Chairman, il-nar il-ħamis li għadda il-President tal-Grupp tal-Euro biet li l-un nifsu mill-politika tal-austerita. Il-President tal-Grupp tal-Euro il-ilu għaddej għal minn snin jaħdem fuq dan u għal li kien hemm bżonn li um, eh, nipreċizaw il-finanzi pubbliċi, specialment fil-gwar tal-istati membri. Naf li danu dinija diffiċli li naċċettawa iżda hawnhekk irridu nifmu jekk il-politika tal-awsterità fil-fatt qed trendi l-frott jew le. Il-kollega tagħna il-Belġan mill-ħodor għal l-oppost għal li dan huwa kontraproduttiv, però xi industriji tagħna fil-Portugal u anke fil-Greċja fil-fatt qed jagħtuna il-tama illi hemm effetti pożittivi mill-banda l-oħra jidher li l-isfida issa hija illi naħdmu fuq eh, l-impatt tal-politika tal-austerità fuq il-reċessjoni u għalek eh, xanna nemnu għawnek l-min għanna natu l-fiduċa tagħna x'taħseb dwar dan? Għaddejna minn periodu diffiċli, memx dubju dwar dan, dan fit-tul, iżda jidher li hemm dawl fl-aħħar tal-mina. Għawnek Hawnhekk għandna l-kap tal-grupp tal loro ġurnata li qed jilmenta dwar l-effetti dwar tal austerita tal mbagħad mill manda l-oħra jgħid li jridu naqsu il-deficit u id-debiti. Grazzi. Bla dubju dik li hija l-istabilità tal-istabilità fiskali hija eh, xi ħaġa kera u kera ħafna eh, kif eh, smajna dvarja minn pajis għal pajis hemm xi pajjiżi fejn kellhom għażla iktar minn pajjiżi oħrajn jien inħossu li pajjiżi kellu ftit għażla għaliex huwa impossibbli li wieħed jibna strateġija ta' tkabbir mingħajr ehm, stabilità ta' swieq finanzjarji. U għalhekk illi għalina kien jissu kiku kon plena namlu għek, nibnu, jiskona jisna għet nibnu dar fuq il-ramel, impossibli. L-ewel eh, fattur kien illi nerġaw natu fiduċa l swieq finanzjarji fiduċa bħala eh, pajis illi pero għandu id-dejn. Aħna ridna ridna nerġaw eh, nerġaw npoġġu stabilta fl-Italja. Kien eh, inevitabli illi namlu dan u kien importanti illi namlu dan f'qasir żmien. għalhekk kien importanti li kunem break even tal-budget fl-2012 din kienet priorità mhux bistana iżdanka priorità eh, tal-komunità tal internazzjonali u din kienet ukoll mm, sinjal sabiex il-komunità internazzjonali tista' tkun jista' jerġa' jkollha fiduċja fl-Italja. Ovvjament din mhijiex dan mhuwiex lan huwa biss mezz sabiex naslu għad kabbir. U anka għawek naħseb illi s-Sur Juncker illi tkellem fuq approċ Ewropew għat kabir illi imur li l-in mis-sempliċi politika ta' austerita, però nixtieq infakkarkom illi dan din id-diskussjoni eh, ġiġa fil-fatt ila li l-imbdiet ħafna jiftakru il-Kunsill Ewropew ta' Ġunju fejn semmew ħafna miżuri ta' austerità. Iżda mhux biss, tkellimna fuq investimenti, fuq uh, pjan imsaħħaħ għal investiment Ewropew permezz ta' ħidma uh, tal-Bank Ċentrali Ewropew. Għalhekk iż-żewġ um, eh, ta' affarijiet ma jmorux kontra xulxin, anzi jimxu id fit flimkien. Illum sfortunatament rajna il- il-nuqqas ta' stabilta f'ċerta pajjiżi bħal pereżempju fl-Italja għaliex din hija kundizzjoni li tiġi qabel ma jfissirx li tkabbir mhuwiex eh, mhuwiex importanti anzi din hija l-ikbar sfida li għandna qudiemna għaliex eh, mill punto di vista eh, matematiku huwa faċli jara wieħed kif tista' tagħmel break even, però huwa aktar diffiċli li ssib riċetta għal kif ser tagħmel dan u terġa' tibda tħaddem il-muturi ekonomiċi tal l-ekonomija. To uh, our colleague Moika Kleva, she's a socialist. Kollega, signora uh, Klega, soċjalista minn uh, uh jiena se nitkellem l inglis Dawn l-aħħar xur, numru ta' studji frigwa tal-frodi u levitar tal-taxxa uh, waslet għal triljun euro għal kull xar tal-flejes pubbliċi dina t-rapprezenta periklu għal salvagwardja tal model soċjali għabbażi tal-servizzi pubbliċi ta' kwalità u anki funzjonament tajjeb ta' so wahdani fil-Unjoni Ewropea telf ta' tħol jibqa jizdiet il-deficit tal-Istati membri jizdiet il-krizi fl-Unjoni Ewropea mandiġ tkun fuq fil qċata tal-leġenda tagħna minħabba l-levitar tat-taxxa l-investimenti kejja dan l-investimenti qed jiżdiedu però l impjegi qed jisparixxu bħalissa qed jiktbu rapport hawnhekk f'dan il-Parlament jiena r-relatur u jiena Eh, se nitkellem se qed nikteb rapport dwar il-levitar eh, il-levazzjoni tat-taxxa. Għanna bżon ta' strateġija eh, komuni għall-Europa. Jena nemmen li permezz ta' azzjoni komuni nistaw niksbu 50% inqas tal-nuqqasit fil-taxxa sal-2020 u minħabba il- il-rizultati għall-Italja fost l-Istati membri bl-ikbar um, ekonomija kważi 20% tal-liġi tat-taxxa fil gwar tal-appropriazzjonijiet tal-tadħul mit-taxxa jiena nisma minn għandek um, x'miżuri mizuri nazzjonali inti daħalt uh, u xifdal x-sir għax smajtek fuq dan il-din il-kwistjoni f'dawn l-aħħar xur. U anki nishtiq um, kelli sejħa l-Stati membri li inkludu l-Italja biex uh, jiffokaw fil ta' din il-problema fuq il-livell Europaw. Grazzi. Grazzi. Bla dubju, il ta' tal-evazjoni ta' taxxa hija eh, problema hija problema kbira ħafna u komuni però b'mod partikolari f'xi pajjiżi naħseb li l-Italja sfortunatament hija marufa għal livell oli ħafna ta' evażjoni ta' taxxa eh, ħafna iktar mill-medja. Dan huwa però problema illi dan il-gvern għaraf sa mill-ewwel ġurnata ta' ħidma tiegħu u, eh, meta milna l-ewwel intervent kbir tagħna għall-istabilizzazzjoni finanzjarja ehm, azzjoni tagħna kienet mirata sabiex eh, titnaqqas din l-evazzjoni tat-taxxa. Għal raġunijiet differenti ovvjament. Għaliex tnaqis eh, fit-tul manka għal kustjoni ta' eh, ġustizzja ta' etika kemm mill-aspett eh, fiskali kif ukoll minħabba in-nuqqas ta' tħul li kellna ta' finanzi li kellna sabiex natwaw ċerta programmi għalhekk kien hemm inġustizzja doppja. Pero hemm eh, hemm tielet inġustizzja li forsi nitkellmu ftit inqas minna l-Apple Plain Field. Għaliex jekk ikun hemm kumpaniji differenti li qed jikkompetu fis-suq uħut minnhom qed jevadu taxxa ikunu qed jagħmlu lu liħ eh, mhux legali meta qabel ma' eh, kumpaniji oħrajn. Għalhekk hemm sistemi eh, sistema Eh, sistema li ma jirnexxilux jisolvi din il-problema jkun sistema fraġli. Introduċejna ħafna miżuri kollha mirati sabiex issaħħu l-arfin eh, u l-arfin tal-awtoritajiet eh, li jiġbru taxxa. Kemm fuq livelli ta' financial assets, U nħossu li dan qed eh, jikseb rizultat importanti ħafna, però importanti li jkun hemm bidla fil-mentalità mhux biss iċ ċittadini nifsu, iżda anka l-awtoritajiet importanti li tinforma l ċittadini sabiex l-approċ għall-investigazzjoni fis-settur tat-taxxa eh, ikun jista' jinbidel. Inħossi li l-unika problema bħalissa huwa illi dinja l-ewwel sena ta' applikazzjoni ta' dawn il-miżuri u ninsabu għadejjin minn żmien ekonomiku eh, wieri ħafna. Għalhekk huwa diffiċli illi wieħed jara x'inhuma r riżultati għaliex f'mument fejn idħulet jonqos rispettivament, per minħabba moment ekonomiku diffiċli ħafna, din il-bidla ta' mentalità kemm minnaħa ta' ċittadini u tal-istituzzjonijiet finanzjari ikun importanti ħafna għaliex jekk inti, inti li titkellem Italjan b'mod eċċellenti, kont preżenti għal press release uh, tagħna, rajt illi hemm l-elementi kollha f'postom sabiex minnaħa innaqsu l-evażjoni tat-taxxa u minn banda l-oħra eh, imbidlu eh, l-opinjoni ta' ċittadini għal eh, sabiex tellimina l-biża għaliex biża hija din il-biża hija razzjonali, però ovvju li meta jkun hemm bidla jkun hemm ukoll il-biża marbuta magħha. Thank you very much. Grazie ħafna. Soluzzjoni tajba hawnhekk tkun illi nkunu seri ħafna u u impoġġu dan il-persuni fil-ħabs, persuni bħal prim Ministru ta'kom ta' qabel għal evazjoni ta' taxxa. Mela, wasanna għal Sabin Kutax, soċjalista minn Romanija, kjerġbog, grazie ħafna L-ewwel eh, sugri li nil-għak tal-li ġejt hawnhekk fil-kumitat tagħna. Għandek il-diskors tiegħek f'żewġ partijiet l-Ewropa u l-Italja. U bekk jiena għandi żewġ mistoqsijiet wieħed waħda dwar l-Ewropa u għata dwar l-Italja frigward tal-Ewropa. Jiena niġi mir-Rumanija illi m'għadix fi żona fi zona tal-euro, inti fl-Italja fil zona tal-euro, nishti insaqsik x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan sentiment ġdid fir-rigward tal-Ewropa fuq żewġ livelli tu Speed Europe. Smajtu illi x'aktarx illi se jkollna żewġ żewġ parlamenti eh, għalihom wieħed ta' żona tal euro u l-ieħor ta' żona li mhuwiex tal euro mbagħad qed nitkellmu dwar il-banek, il-banking tal-Ewro. il banking tal euro il u dawk il-pajizi li jedin fl-euro għandhom iżjed drittijiet. U l-lum il-ġurnata il-banek diġa jinsabu kull-imkien uh, fl-Europa iżda fil-Rumunija 90% tal-tassu għandu uh, banek mizzona tal-euro. U bekk xtaqt nikseb l-opinjoni tijak dwar dan il-sentiment dwar il-ġejjeni tal-euro jekk inkomplu għadin eh, dan il-mod. U t-tini dwar l-Italja Nixtieq insaqsik dwar segwenti, inti semmejt il-ġlida kontra l-korruzzjoni u jiena kurjus għax smajt ħafna dwar taxxa ġdida li il-gvern tiegħek qed jimponi fuq it-taxxa fuq l-immobiljari. La xin, eh, xkien il-segwitu, eh, kif, kien mil kif kienet mil-qoa din it-taxxa ġdida? Jina fimt li din it-taxxa hija indaqsa l-kulħadd. U bekk jiena kurjuż jekk nistgħu ntejbu din it-taxxa. U jekk kien hemm sitwazzjoni aħjar fir-rigward tat-taxxa wara l-impożizzjoni ta' din it-taxxa, grazzi. Wara, fir-rigward tal europa fuq żewġ livelli, to Speed Europe, l net. Jiena nemmen bisħieħ fl-Ewropa u fl-Euro. U bekk nittama illi din il-kwistjoni se tisparixxi waħedha. Għax la darba din il-kriżi se, se tkun warajna u nittama li dina se tkun tal eh, waqt Nistaw nista' nkomplu bil-riforma tal-gvernanza fil-prevenzjoni tal-kriżi kif e- għamilna fi zona tal-euro diġa. Umbat iż zona tal-euro u l-Ewropa se tkun l-istess. B'eċċezzjoni wahdanija forsi. Nasab li dan jinsab fi trattat u għanna nkunu ottimisti u nemnu fl-Ewropa u fl-Euro. Illi kulħadd se, se, se jidħol emmek. Sa dan it-tant naħseb illi għanna nkunu nirrispettaw ħafna lil xulxin e, u l-libertajiet u l-bżonijiet ta', ta, ta kulħadd. Għanna nirrispettaw ħafna um, il-membri li mumiex fil ewro u d-deċizjonijiet illi jittieħdu fi zona tal-euro biex dawn ma jiperikolawx il-libertà illi hija fil-qafas fil komuni Ewropea. Mil-banda l-oħra għanna nizguraw il-bżonniet tal-membri tal tal-Euro. Dawn għandhom jittieħdu konsiderazzjoni għax iż-żewġ naħat huma marbutin u t-tnejn iridu jieħdu deċiżjonijiet flimkien fil-żminijiet raġonevoli. U għalek għanna jkona bilanċ ta' tnejn, waqt li nistennaw il-rizultat olistiku. Irridu nsibu bilanċ bejn iż-żewġ naħat, iż-żewġ livelli. Dana, dan eżerċizzju huwa wieħed diffiċli kumpless ħafna dan il-bilanċ. Jiena naħseb li jiena naħseb li it, it li infarku l-istituzzjonijiet Ewropej mhix ħaġa tajba, għandna nżommu f'moħħna din il-problema biex nigarantixxu b'xi mod il-libertajiet. Iżda mill-banda l-oħra għandna nippermettu li jittieħdu ċerti deċiżjonijiet fi żona tal-Ewro. Illi jridu jittieħdu b'mod urġenti f'rigward tal-Italja u t-taxxa fuq il-proprjetà l qofol ta' din it-taxxa fuq il-proprjetà kienet illi għandha tinfirex fuq l-immobli kollha. Kien hemm taxxa fuq l-ewwel dar. Din kienet taxxa ġdida li ġiet mifruxa fuq Kolla, però l-eċċezzjoni hija li hija l-ewwel dar tiegħek tħallas in-nofs biss. Trid tieħu konsiderazzjoni li l-Italja għandha perċentwal qoli ħafna ta' persuni li um, illi għandhom proprjetà tad-dar tagħhom stess iżda 80% tal-Taljani għandhom għalmenu dar waħda. Eh, qabel uh, it-taxxa dan jfisser li din it-taxxa eh, tilqa il-biċċa kbira tal-persuni. Kważi kull dar, kull familja. Eh, ħadd ma jilqa t Allura tista' taħseb dwar eh, kif ġiet mill qua mill-persun mill-poplu. Iżda jekk tħares lejn tagħmel tqabbil il bicċa kbira ta' Pizi għandhom taxxa fuq l-immobli kol eh, eh, tip ta' immobli. U għalek għanna din diskussjoni dwar kif għana infaslu din taxxa fuq l-immobli, fuq il-propieta. Ma xtaqx nidħol dan id-dibattitu l-ideja ta' proporzjonalità Il-prinċipju tal proporzjonalità ġenerali huwa wieħed tajjeb jekk tħares jekk tqabbel bejn il-pajjiżi dan mhuwiex ovvju għax is-soltu it-taxxa fuq il-proprjetà kif qed qabel. Is-soltu tkun forma ta' dħul għall-awtoritajiet lokali. Jiġifieri l proporzjonalità applikata għal bażi lokali u mhix daqshekk sempliċi u mhux ħafna pajjiżi għandhom eh, proporzjonalità bħal din. Għax dana s-soltu jkun dħul għall-autoritajiet lokali. Barra minn hekk ħafna immobli, proprjetà kbar, mumiex ta' individwu s-soltu jkunu ta' kumpaniji, kumpanija tal-proprjetà. u għalhekk is-sitwazzjoni hija komplikata ħafna. Grazzi. Tista tisma jogħġbok għax se, se jina eh, MEP Ġermaniż u membru tal-IBE. Isur Isur eh, Paressani, Isur Sani? Illi qed jisfida il-Prim Ministru għal li fil-każ ta' rebħa elettorali se jkun hemm sensiela ta' ta' ta' passi li, se jirġaw jiġu negozjati bħal li inkluż il-pat fiskali għax għalli li jkun aħjar li jkun l svilup fl-Italja se jkun hemm rinegozjat ta' xi punti dan jfisser li il pat ta' stabilità u tal- eh, ta' tkabbir, il-kondizjoni tiegħu ma tiħdux bis-serjetà inkisru mill-pajjiżi stess u dan mhuwiex aċċettabbli iżda din hija tattika elettorali biss jew taħseb li sur Bersani huwa serju f'dak li qed jgħid. It-tieni mistoqsija tiegħi ir-relazzjoni bejn il loro u il-muniti l-oħra fid-dinja qed naraw li hemm tellieqa dejn l-isfel. Et uh, l-jenet jitnizel apposta l-Bank tal-Ġappun u l-Amerikani għamlu l-istess affarijiet eh, biex jtejbu l-kompetitività tagħhom stess. Inti x'taħseb? Ir-rata kritika hija ir-rata kritika għall-euro u relazzjoni tagħhom mal-dollaru eh, u kif se jittieħed konsiderazzjoni fil-gwar tal-euro. Grazzi. Signor Presidente, lei stesso ha detto. Sur President, inti nifseket eh, illi aħna eh, gvern ta' esperti, ta' burokrati, ta' burokrati. Ġifiri aħna maħnix tajbin ħafna biex nitkelmu u lanqas ma, ma aħna tajbin f'dawk li huma eh, pjattaformi elettorali, eh, il-partiti politiċi palissa qed jibdew jiġildu bejniethom, jiena ma nistax eh, niġġudika jekk din kienieċ tattika tajba jew le, però biss irrid infakkar xi fatti. L-Italja u il-Parlament Taljan ġifiri il-partiti kollha illi appoġġaw il-gvern tal-Monti ta ta mhux biss approvaw dak li kien hemm fil-Fiscal Compact, iżda ħaduha bis-serjetà ħafna. Għana konna minn eh, wieħed minn dawk il-pajjiżi minn tal-bidunet u anka wieħed mill-ftit pajjiżi illi ġiġa introduċew kostituzzjoni eh, introduċew fil- fil-Kostituzzjoni element importanti eh, ġifiri dak ta' tal-budget illi jagħmel break-even. Barra minn hekk dan il-Parlament f'Diċembru għadda liġi illi f'permezz tagħha jkun eh, eh, hemm istruzzjonijiet ċari ta' kif dan il-break-even għandu seħħ. Eh, dan kollu huwa importanti għaliex mhux biss aħna konvinti li dawn il-bidliet għandhom isseħħu u mhux biss kulħadd qabel fuqhom dawn il-miżuri, iżda dan huwa parti minn qafas kostituzzjonali li huwa diffiċli ħafna diffiċli wieħed jagħmlu riforma. Anka għaliex kien hemm maġġoranza fil-Parlament li s-soltu eh, ma tinkissibx taqsek b'mod faċli dwar il-problema tal-iżvalutazzjoni. Tal il-pozizjoni tal-Italja u anka il-pozizjoni Ewropea kienet ħafna kontra um, ta' l-użu tal-rata tal-kambju ehm, bħala manuvra, bħala tattika. Dam mhuwiex fih dan il-qafastana u aħna ma naqblux ma li siru interventi lil dan il-qasam tal-rati ta' kambju sabiex uh, nilħu skopijiet uh, taqlieħ. Nħossu anka li l-istess eh, kunċett wara l-euro ħares ħares lejn il-pajjiż tiegħek, sur President, il-pajjiż tal-Ġermanja bħala pajjiż li għamel ħafna suċċess minħabba l-esportazzjoni u kien attur prinċipali f'dik li hija kompetizzjoni dinjija mingħajr ma uża il-rata tal-kambju bħala mezz. Eh, ek kif għanda tagħmel kull ekonomija b'saħħitha eh, fuq il-palk dinji. Eh, bla dubju din, din l-ideja tal-Ġermanja kienet pozittiva ħafna għaliex eh, nafu li il-mekanizmu eh, tarata tal-kambju jista' jġib xi profitt fuq medda qasira ta' żmien iżda fuq medda twila ta' żmien mhijiex mhux approċċ pożittiv. Ovvjament dan nafu illi jeżisti, issir u eh, setturi eh, li l-aktar jesportaw iħossu l-effetti negattivi ta' din il-prassi. Eh, Iżdaħna kem fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell ta' G20 aħna inkomplu ninsistu illi dawn il-politiċi mm, mhumiex tajbin għal tkabbir fuq livell internazzjonali. Next is Dirk Epping, member of the membru tal-Konservativi u Reformisti Ewropej. Grazzi, Sir President. Ministru, il-program tal esterita tal-gvern Italjan li qed jispiċċa eh, fih ħafna ir-riforma ta' u iżjed taxxi fl-intervista mal-Wall Street Journal il sena l-oħra. Ehm, dana eh, issemma bħala konsolidazzjoni ħażina u mhux konsolidazzjoni tajba u il-mod kif eh, jitbaxxaw it-taxxi. Jivir jiġifieri problema tal gvern u tiegħek huwa kif taqta' il infiq ehm, eċċessiv ta' gvern tiegħek. Vanka munkaw jikteb illi il-riformi strutturali li ġew introdotti mill-Gvern ta' Monti eh, spiċċaw biss eh, insignifikanti eh, makroekonomiċi. X'inhu għal kommentijak dwar il-Sur Draghi u Sur Manħaw u x'inhu ma riformi strutturali bżonn jużi biex terġa tiġġedda tkabbir fl-Italja kjoġbok. Grazzi. Jina sanżomma l-fatti iżjed mill-opinjoni. L-opinjoni tiegħi huwa minnu illi fi żmien qasira ħafna, fil-meda ta' żmien qasira ħafna tal-gvern tagħna l-bżonn tal-konsolidazzjoni tal-kontijiet pubbliċi tagħna kellhom kellha ssir fi żmien f'qafas ta' żmien limitat ħafna u kena nużaw it-taxxa iżjed mill-li xtaqna fil-fatt, mill-li aħna stess xtaqna. Tana ma jfessirx li ma nemnux l-oppost, li l-oppost kellu jitwetta u jina semmejt fl-opinjoni tiegħi qabel. Kwistjoni importanti ħafna hija li e, inċeknu is-settur pubbliku fl-Italja u fl-Ewropa għanna il il-bilanċ, il-bżon il bilanċaw il-budget skont il-Kostituzzjoni tagħna. Mela, l-infiq tal-gvern huwa eh, skont it-taxxa te għax il-bilanċ tal-budget jekk trid naqqas it-taxxi trid tgħaddim reviżjoni qawwija tal-programm tal-infiq tal-gvern tiegħek. Ma nsejniex dan għaddejna minn żewġ eżerċizzji tal-reviżjoni tal reviżjoni tal tal biex naqsu il-programmi tal-gvern. F'sena ta' dan il-gvern. Ovvjament kull għan u l-opinjoni tiegħi u naħseb tal-President ukoll huwa li għandna innaqsu il-pis tal-taxxa fil-pajjiżna meta nżidu it-taxxa nipprovaw nagħmlu hekk mod intelligenti u imbedu mit-taxxa fuq id-dħul u nżidu it taxa fuq il-konsum u eh, mod realistiku. Iżda, il-rata ta' taxxa medja għandha titnaqqas kif inti soġġerejt dana eh, biex hekk trid tgħaddi minn reviżjoni eh, kbira tal-azzjonijiet tal-gvern għax il-gvernijiet ta' wara jridu jsegwu l-istess linja. Hemm għażla, għażla diffiċli biex iżid it-taxxa, issa hemm għażla diffiċli wkoll biex terġa' tiddefinixxi u tnaqqas is-settur tal-gvern. Hemm ħafna servizzi pubbliċi, hemm ħafna e, intitolamenti. U għalek, e, trid ikollok gwida politika ċara dwar kif se tagħmel dan il-komment tal-ċerman Draghi eh, jimxi f'dik id-direzzjoni, aħna fil-Parlament Ewropew, aħna konxi dwar il-livell tal-infiq u t-taxxa tal-gvern qed miex qed tonqos hemm approċċ differenti eh, hemm il kuntratt soċjali f'pajjiżek Pero f'pajjiżi għandna maġġoranza kbira fil-opinjoni fil pubblika li tixtieq tara tnaqqis fit-taxxi. U tnaqqis fil-infi pubbliku isir munċa Itkellem dwar il- u jaħdem għall istituzzjoni internazzjonali u tkellem dwar u għad raġun fil-kummentija dan huwa parti minn dibattitu kif jina qed jekk inħares lejn l-OECD għandhom opinjoni differenti dwar il-konsekwenzi ta' riforma tagħna u ma jasbu li dak li qed jiġi implementat ifisser punt fil-proċentwal tal-prodott gross domestiku. Grazie ħafna. Kollega tagħna? Uh, Signora Beresh mill-Franza, mil Iva, iżda miex hawnhekk, talbet titkellem iżda miex hawnhekk għalhekk il-kollega Pitilla se titkellem minn floka. Grazzi. Dana, dina hija segwitu. Kumment tiegħi Sir Clint igawdi il-rispett tiegħi u ir-rispett tal-kumitat kollu. U bla dubju għamel żball meta' permezz ta' informazzjoni zbaljata il-mexxej tal-partit tiegħi, Sur Bersani, il-mexxej tal-xelluk um, ċentrali fl-Italja għal u t naqra jiena ma nixtieqx x-nerġan il-pat fiskali jew xi ftemit li aħna tħannoġu fihom um, fis-sena li għaddit aħna rridu nħarsu l-qoddim lejn il-tkabbiru politika illi se jiġbru flimkien l austerita bil-bżon li nżidu l-investiment pubbliku u il-xol pakta servanta sunt. Persani qed jgħid li se jżomm mal-kumpatti li aħna tħanna fihom mal-Ewropa. Irrid jara iżjed enfasi f'din il-politika fuq it-kabbiru fuq ix-xogħol. Grazzi għal karifika. Għax għatiħor li jitkellem ikjoġbok xampol? Għanna xie fadlina xie minuti, jina kontet nisma birre dwar dak li jett, meta tkellim dwar il-reforma, dwar il-politika fiskali u il-mizuri li għandhom jittieħdu, il-mistoqsija tija hija segwenti. Xinu għal-gvern ta' teknokrati? That's a difficult question. Mistoqsija diffiċli. Si entrata. Ija mistoqsija diffiċli għalix naħseb illi il-differenza hija illi aħna ma nappartenux għal partiti politiċi li nsabu fil-parlament li ntazlu mill-ċittadini. Eh, issa, meta l-gvern jibda japplika, jkun qed japplika l-azzjoni tiegħu għalhekk minn dan il-punto di vista eh, ma nafx xkien l-iskop ta' din il-mistoqsija. Il-twelit ta', ta gvern teknokratiku għal fatt illi ikollok membri tal-gvern illi kollha kemm huwa ma kinux membri ta' xi gruppi politiċi, iżda mbagħad eh, l-azzjoni li kunet nagħmlu l-ħidma tagħna hija ħidma politika. Aħna naħdmu sabiex uh, sab aħna naħdmu fil-moment li nkunu fil-parlament. Għalhekk il-kooperazzjoni il bejn aħna teknokratiċi u il-politiċi membri tal-parlament hija essenzjali. Ma nafx jekk nirrixxix nirrispondi għal dik il-mistoqsija, bla dubju hija mistoqsija importanti mill-punt di vista politika u filosofika, eh, però dan l-aħjar mod li stajt nirrispondi. Eh, mela- Grazzi ħafna Ministru Grilli, kien ta' pjaċiru onur tana li inti ġejta hawnhekk nafu li trid eh, tiltaqa' mal-ħbib tiegħek mill-pajjiżi l-oħra għall grupp tal-Euro u suċċess fil-laqgħa tiegħek. Grazzi.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 Werner Langer huwa il uh, uh, rapporter ta' daw il-kwitanzi kollha da kwestjoni ta' età, imma kwestjoni ta' erf. Għalek qiegħed hemmint. Jien nixtieq nilqa' fostna lil żewġ kollegi nirringrazzjom ħalli ħadu post il-President nħabba problemi ta' trasport. Dawn huma opinjonijiet, mhux rapporti, huma opinjonijiet biex jiġi adottata il- um, il-Kumitat tal-Budget huma il-Kumitat Ewlini. L-10 ta' jannar il-rapport tal-Koordinator Dewri fuq it-tlet autoritajiet li għandna qoddimna ġifieri tal-Awtorità Bankarja Ewropea l-Autorità eh, Ewropea ta' titlu s-swieq u l-Autorità koll Ewropea ta' assigurazzjoni pensjonijiet ta' xogħol. Eh, kien hemm smih ta' dawn it-tlieta eh, mm, personaġġi importanti, diretturi u simili, fejn kollha taw opinjoni fuq il-punti li għajmu mi qorti ta' awdituri Kif intkom tafu, dawn it-tlet autoritajiet żdiedu l autoritajiet tagħhom fl-2010 ġew proposti u ġew imwaqfa fl-2011 kienet l-ewwel sena li ħadmu u ma eh, eh, istituzzjoni eh, ta' intermedjari biex għajdu lajum, mux awtoritajiet indipendi, u ma autoritajiet tal-stat membru tal-komunità u koll, u dik hija emmek il-bazi tal-ewel problema ġiviri kif ħaj jirnexxilhom jottienu il-finanzi li għandhom bżonn. il kif jiġi maqsum il-budget 60% stat membru 40% għal l-Unjoni eh, fit-tlet autoritajiet wasal għal problemi organizzazzjoni gbar ħafna. L-awdituri nazzjonali għandhom influenza u koll, għandhom opinjoni differenti mill-awdituri eh, Ewropej. Hemm il-fatt ukoll li dak il-fondi ma jintefqux jarġgħu jitraġġaw lura Il-fatt ukoll li pajjiżi ikbar jużaw il-finanzjar bħala forma biex jeżerċitaw pressjoni. U l mistoqsija ġveri jekk għandhomx l-autorità eh, l-indipendenza li l-parlament rrit li kollom. Kif ukoll kif il-tnaqqis fil-budget jista' influenza l-finanzjar. Dik huma importanti ħafna l-leżma. Dawk huma hemm mistoqsijiet oġġettivi li eh, jieħed jista' jagħmel dwar il-maniera pjuttost mhux ċara ta' kif hum organizzati. L-Stati membri ilhom eh, kontra dan u hija sorpriża kemm l-Unjoni Ewropea Bankanja, Unjoni Bankanja tista' tiġi miftiema alla volja nix bażi legali biex ikun nistgħu nagħmlu Jiena frankament sorpriż dwar kif ġiet saret. Jiena għandi riżultati ta' smieħ ta' tlet awtoritajiet jew autorità supervizjoni jiena rajtu bir-reqqa, rajtom bir-reqqa jiena l-fukumentat tal-budget ipproponi e li fil kas tal-rapporti tal-kwitanza l-użu tal superavit ta' surplus dwar eh, l-staff u divizjoni ta' 60% 40% għandu ma' tlet problemi li wieħed tisolvi. imdessa bil-autorità eh, bankarja li għanna l-ewwel waħda fuq l-aġenda. L-opinjoni hija illimitata dak li tajt eh, fil-tul eh, tagħha ħana għetin jitolbuna biss biex nagħtu opinjoni dwar il-kemmu eh, għet jised dependi fuq il-kontabilità, l-nizami eh, teori li ħagġa li għet jista jabda fuqa. Issa dwar kemm jista jabda fuq il-kontijiet, kollox sar skont kif eh, irrit għandu jisir, li ħaġa naturali, dak għandu xjaqsam tal-eżami tal-audits. Issa, l-autorità l-oħra parti biss ntefqu eh, hemm problemi derivati mill pjanar l-implementazzjoni tal tal pjan tal-budget għax ċerta mill l-għanijiet l-oġettivi ma ġewx nafu li mhux diffiċli għax l-autoritajt kollha bdew b'żero l-autoritajiet ta' supervizjoni ta' 27 stat membru għandhom għandhom 53.000 impiegati, għallu tistgħu immaginaw li il poteri irridu jiġu trasferiti. U evidentement l-istati ma tantx huma akkaniti biex jagħmlu hekk, din ħaġa li implementati taħta il-metodu finanzjarju. Hemm punti dajfa, flipa, fliba li eh, ġraw qabel ma l ġew benjati eh, ġifri dawn il-punti eh, dajfa irridu jiġu indirizzati fil-ġejjini. Issa dwar dar l-autorità tal-titoli u swieq, dak li nixjaqsam il-sistema ta' eh, kontabilità rridu għan hemm validazzjoni iżjed maġla għax il-proposta t isiru għal bane kollha fl-Unjoni Ewropea dak li nixjaqsam il-proċeduri ta' kontratti pubbliċi allura dak il-każ fit tliet każijiet ma jirrispettax kompletament il-regoli għal pjan ta' budget ġenerali. Il-regoli ta' kontratti pubbliċi nazzjonali ġew rispettati, l-ordi ta' ma ta' iġda, imma naf li kien hemm każ fej il-bini li l-autorità ta' qabel kienet tikri il-kontrat ġi estis minar ma ġi rispettat il-proċedura ta' kontratti pubbliċi. U din għawa il-rizultat ta' dak li kienem eh, kerjiet verament oli li kienu ħafna iżjed mill dak li kien il rata tas-suq. Issa dwar kemm wieħed jista' jiddependi fuqhom u kumma trasparenti il-proċeduri in ġenerali daw ġew kritikati wkoll l-awtorità ħarset lejn il komplejn se kien u għamet valutazzjoni taħħom u wedet li taħmel tibdilit li neċessari. Issa taħt il-punt seba' l-qorti ta' awdituri għed jiġi pli ċekja jċekkja is tal- il-complaints kollha li saru matul is-sena. Allora aħna nirridu nħidu nota eżattament li din huwa awtorità ġdida, irridu ovvjament eh, najnu, imma l-awtoritajiet ta' supervizjoni għandhom jirrispettaw regoli Ewropej, aħna ma nistgħux intuhom iżjed lok ta' manuvra. Issa dak li nixaqsam l-awtorità tal bane Issa dwar eh, l-esma ġifiri eh, titoli u s-swieq. Adam Farkas kien hemmhekk bedem res għall-esma u l-istess maniera eh, tajmu ponti simili tal-esma piuttost iżet imlaħ ħin imma eh, enfasi differenti imma ġeneralment kollox postu mill-lat tal-orti ta' ta' auditori pjuttost iżjed pozittiv minn dak minn l-ewwel każ, imma hemm problemi wkoll fil-pjanar, fl-implementazzjoni tal-budget. U din hija ħaġa li eh, li jfisser li kien hemm diffikultajiet biex tasleni l oġġettivi L-obbligazzjonijiet titoli eh, legali m'għandhomx jiġu miżjuda sakemm ikun hemm finanzjara disponibbli issa dwar it trasferament tal- Eh, l-impenni ta' ħlas daw ma ġiwx eh, suġġetti għal obbligazzjoni legali u dak ħaġa li kien ġiet annullata u l-autorità eh, għalet li l ta' auditori di ħaġa ħat tiġi evitata. Esma qed tiġi stabilita għada tiġi stabilita ma l-standards li jridu jinħolqu għal investimenti u jkun hemm ukoll f'tejm dwar l-impjegati. Eh, għandhom bżonn ikun hemm f'tejm interinstituzzjonali għal l-impjegati ta' l-autoritajiet. Imma ma nafx eżattament x'inhuma l-natura tal-problemi dak li xasam l-olof. Fil-każ ta' dalli naraw eh, jekk m'żomx dal-punt jole għalla voli orti ta' auditur ġam referenza lija għaxa l-Autorità kontra l-frodi li bxħoss ma tħoss li hija independenti bl-istess eh, poter ta' orti mhux l-istess meta tkun parti mill bħal meta tkun parti mill-istituzzjonijiet Ewropej. Allora trasparenza tal-proċeduri ta' kontabilità jiġu iċċekkjati għandhom eh, jirrispettaw il regoli tal-Unjoni Ewropea u mhux tal-Istat membru indipendenti. Hemm preġudizzju allura għandna mistess moqsosija li firi jekk il-bini għandhom xi xieħdux eh, jottenux bl-istess prezz. Ja f'Londra punt amministrativ li s-saġġi issa ngħaddu għal punt nitlob l-ordi l-auditori ċekjaw jekk tamlu xi tibdiliet matul is-sena 2013. It-tielet waħda hija eh, assigurazzjoni pensjonijiet għall 2011 jismu Ewpa. Kollox postu dak li huma l punti ewlenin Eh, eh, riżultati huma aħjar minn żewġ awtoritajiet ta' qabel diffikultajiet meta qed jiġi eh, fil-fażi ta' meta qed jiġi stabbilit ovvjament is-servizz. Ma ġiex suġġett għal ħafna spejjeż inħabba l-oġġettivi għall-awtorità ma ġewx ottenuti. Il-proċeduri ta' kontratti pubbliċi u koll għattiraw l-attenzjoni taħħom għal-jom u dan għandu jisir skont il-budget, dawn il-kriteri tal-budget. Il-kuntatti għandhom jiġu sottomessi eh, il-gergir ewlieni kien il-proċedura ta' eh, kontratti pubbliċi ma ġisru irrispettat. Hemm ukoll xewqa li fl-2000 eh, 13 l qorti tal għandu jiċċekkja li dan daw il-punti kolla li kienem hemm xi problema magħhom ġew korrettissa dwar l-Ejopa. L-Ejopa għandha oġġettivi ċari jiena nixtieq nagħmel dal-punt ukoll għax l-Ejopa m'għandix mandat hija suġġetta żewġ direttiva m'għandix mandat biex tagħmel iżjed pis burokratiċu burokratiku fuq l-istati membri. Dak li kull mem bżonn huwa li jkun hemm armonizzazzjoni minima m'għandux jiġi użata biex iġġib marmonizzazzjoni massima mill-bib ta' wara Mhix direttament dwar kif il-budget jiġi amministrat amministrat iżda huwa dwar prinċipalment l-argument huwa dwar l-impegati, n-numru ta' impegati bil-ġejjina u s-suġġeriment ukoll kolli kulħadd jiġi konsultat anke fuq aspetti li jaqgħu taħt il-poteri tal-Istati membri. Dak huwa più meno il-taqsira tiegħi, dan huma opinjonijiet pjuttost osra u matul smieħ fil-Kumitat tal-Baġit ikonna l-opportunità biex namlu referenza għal punti ewlenin. Grazzi ħafna Werner għal dawk il-kommenti verament eżatti u interessanti. Naddu issa l-kelm eh, rapportess tal gruppija il-Sinjura Ferrera, mux jgħataw ħat mill-lider maħjod l-apposta, il-Sur Devaka talab li jitkellem. ħatiħu post eh, l-Oli Schmidt. Le, mux etniħu post, signor Forera, jinka la jkonna problema importanti. Kif saraw eh, li xmit ma setax ikun għawek xedow tal-alde, għax eh, sfortunatament eh, kellu impenni fl-Izvezja, jħan tkellem fismu, u li Oli ringrazzju evidentement l ver Langen għal tlet rapporti ta' kwitanza u ħagos ukoll bil konklużjoniet li jusab dawn rapporti u li jaqbel magħhom il-grupp għaldi in ġenerali eh, kienet eh, favur eh, għawil li nħolqu daw t aġenziji u nħos li huma atturi ewlenin biex joħolqu swieq finanzjari iżjed siguri. Għanna bżon iżjed koordinazzjoni u supervizjoni fil-livell għalek u importanti li jkollna risorsi adekwati biex ikun jistgħu jagħmlu xogħolhom li aħna qabbidnijom Maħna mħazbin li fil-Konsil fil-diskussjoni tal-budget ma kienx risposta li tati il-tet aġenziji il risorsi li jumandom għandhom bżonn biex ikunu jistgħu jagħmlu Jekk aħna natu eh, iżjed xogħol lill-aġenziji kif aħna minna f'diversi direttivi u regolamenti, pereżempju eh, fuq short selling imma kif fuq l-aġenziji ta' credit trading, aħna rridu nkunu żguri li huma għandhom risorsi adekwati biex kun jistgħu jagħmlu dan. Fil-żmien qasir huma għandhom bżonn impjegati. Il-livell ta' impjegati, nur ta' impjegati fl ajupa u fl-esma tnaqqas eh, baxxa u tnejn temporary agents fl-aħħar eh, fazijiet tal-negozjati tal-budget. Diretturi ġa eh, u rew s-sib taħħom, l-arranġamenti u l għasa flessibilta tal-budget taħħom u kif huma huma limitati eh, kemm jistaw jihdu flus li jibqalhom minn sena l-oħra. Tip ta' numerar ta' l-impiegati li joħroq problemi. Hemm bżonn iżgħar flessibilità. Il-kwestjoni ta' kif l-aġenziji huma finanzjati u kif jiġu għandhom jiġu finanzjati fil-ġejjin għandu jiġu indirizzati u għandu jiġu fokat fil-parlament tal-reviżjoni eh, tiegħu. Kif ukoll fir-rapport ta' kwitanza ta' ISAS. Eh, l-effett tal-finanzjar uh, bil-mizati għandu jiġi esplorat, xuwa favur u kontra daw it-tip ta' finanzjar. Kull possibilità tibdil fil-ġejjini għal finanzjar eh, għandhom jiġi esplorati u l-Parlament għandu jagħmel pressjoni fuq il-Konsilu fuq il-Komissjoni biex jagħmel dan. Eh, biex jitem oli jispera li kunem konsensus fos il-gruppi fuq eh, tekst qawwi lill-Kumitat ta' Kontroll tal budget u għet jistenna bil ħer li kunem id-dibattitu u kooperazzjoni mar rapporteru u doħra. Grazzi. Merci, Monsieur de Bakker. Grazie Hafna. Grazie Lambert. Għatiet ħajt kellem għaz. Jiena l-lum zven Gigalt, jiena nifraħ li rapporter. Mux għatmu għad diffiċ li najt ta' ħagġa li l-Werner, imma mux normali li wieħed jifraħlu għal da' xogħol verament tajjeb tiegħu. Ehm, issa, um, dwar il-punt li jkun hemm mezzi adekwati għall-istituzzjonijiet, għatlet l-istituzzjonijiet biex jagħmlu xogħolhom jiena niftakar li l-kontroversi li kien hemm dwar il-fatt li eh, Luke Bar li mhux qed jagħmel xogħlu eh, fi stress test u affarijiet bħal dawn, aħna m'għandniex ninsew li dawn l-istituzzjonijiet qatt ma ġew mamra bl-ammont ta' mezzi li huma għandhom bżonn biex jagħmlu xogħolhom. Għalhekk aħna jien nixtieq nisħaq fuq dan il-punt u fl-opinjoni tagħna Waħda mill-fatturi ta' suċċess ewlenin huwa li l-budget huwa eh, budget tal-komunitat tal-komunità u ma jiddependix fuq fuq il-volontà tal-Stati membri dawn huma istituzzjoni federali għandhom jiġu finanzjati fil-livell federali. Għalhekk, apparti minn da nifraħ lill-Werner u nisterna bil-ħerqa biex eh, ikonna żjed u iżjed kooperazzjoni. Merci Philippe pour cette Grazie ħafna Filipp għal pozizjoni li eh, eh, ku tkellem fil-qasir ukoll. Kluti mhux jgħataw ma ħadd li lider ħaj jitkellem fismu. Għalek, għat il kelma lil Hans Peter Martin. Grazie ħafna, President. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja l-rapporter eh, l-minna bozza l-opinjonijiet biex nkun iżet eżatt għall-opinjonijiet li nta' l-mandi kumment Mr. Langen kienet jispiega x'elementi, xi elementi eh, speċifiċi ħafna, imma meta aħna naqraw l-abbozz ta' opinjonijiet. L-affarijiet isiru pjuttost isiet komplikati. Jiena nassumi li fil-rapporti ewlenin il-kwestjonijiet huma ċarati għalek u um, ma jidrux fl-opinjoni qed nassu nisew Jew hemm xi raġuni oħra tal-fatt li l-opinjonijiet mhux imlaħma biex ngħidu hekk. mill ħat ħadd ma jista' jitkellem allura ngħaddi l-kelma mill-ġdid lil Werner Langen, grazzi ħafna Grazzi ħafna. Nibda dak l-aħħar punt li tqajjem. Mem lebda raġuni li dawn il-każijiet individwali m'għandhomx ikunu hemm. Apparti mill fatt li għandna dawn limitazzjonijiet fuq l-opinjonijiet, għandna biss numru ta' klim li nistgħu nagħmlu jew numru ta' punti li nistgħu nagħmlu fihom dawn l-opinjoni. Dawn il-limiti hija ħaġa li l-Parlament stabilixxi għall opinjonijiet tagħha. Dan jfisser ma nistax indaħħlu kollox, ma jfissarx ma dan kollu. Din meta niġu għall-emendi li kollegi jistaw joffru, eh, ma jekskludux li possibilta li jisiru zjed proposti zjed dettaljati, ma fl-opinjoni per nefisom li jkunu piuttost ostra, nishtiq neħi diversi punti għax naħseb li marru eh, l-lin mill dak li nista jisir, dak li huwa daqs. Mela, paġna, nofs paġna huwa dak li jkollu. Di ħaġa li faċli wieħed jaċċedi dan, għalhekk hija raġuni. Din hija raġuni. Anki fil-tlet rapportijiet li saru mill-Qorti tal li aħna nħarsu lejhom biżżejjed dettal biex naraw kif dawn ġew implementati. Apparti minn dan għanna it-tra minant id-direttur ta' ezma. Werner Gross, il-President ta' Parlament, Martin Schulz fej jittellem dwar li jimpiegaw nisġodda biex jemmu investigazzjoni fuq short selling u li huma għandhom zon iżjed nis li ħaġa ħat um miljuni. Din hija ħaġa li rridu naħsbu eżattament kif dawn jitqassam bejn l-Stati membri u l-Unjoni Ewropea u nitkellmu fuq dan għax il-leġislazzjoni tajt xejn, ma tajt xejn New xej speċifikament li jgħid regola li tiddetermina dwar li dawn għandhom jiġu maqsumin 60% u 40%. Meta l-awtoritajiet ikollhom bżonn jużaw esperti nazzjonali dik ħaġa oħra ovvjament imma għandhom bżonn li jkunu indipendenti fi żmien fit-tul. Għalhekk aħna eh, nieħdu eh, nota tal-opinjoni eh, pjuttost nonxalant l-Kommissjoni dak li l-IPA għalet dwar l-Unjoni Bankarja aħna għedin f'nofs mm, proċess ta' negozjati fuq dan, jena jidir li li hemm bżonn li aħna bħala parlament noqdu attenti eh, l-importanza ta' daw l-istituzzjoni ta' daw l-autoritajiet. Hemm forsi ċerta stress test tal-IPA li ma jgħadduhomx imma ma għandna niżguraw li kollom li jżommu l-indipendenza tagħha Li ħaġa li fl-aħħar mill t tiddependi fuq l autoritajiet tal-budget għandu jiġi trajattat fil-kontest tal-negozjati tal-budget Li ħaġa li aħna għandna nissolisfaw u nagħmlu fl-ewwel nofs tas-sena. Mhux aħna nistgħu nagħmlu rekomendazzjoni li mhux n niddeċidu aħna fuqha. Grazzi ħafna tal-kummenti tagħkom jgħal nifhem li nifem li l-temp jew temp ħażin biex inkunu eżitt eżatti eh, naqqas in-numru imma ikolkom l-opportunità biex tagħmlu emendi biex iġru mat-tekst. Grazzi ħafna Werner. Għandna bżonn li noqogħdu attenti, vigilance, u mhux nonchalance jekk il-President. Aħna ħanitkellmu fuq dan it-18 ta' frar Eh, eh, eh, fil-votazzjoni fil-Ejkon fil-25 u l-votazzjoni fil komitat Responsabbli fuq 19 ta' Marzu u mbagħad votazzjoni plenarja fil-plenarja f'April jew Mej. Dak na dak il-punt. Dak il-punt. Langen, puisqu'il s'agit de la directive sur la... Issa, uh Naddu għal punt li jmiss fil-fatt il-persuna ċentrali tibqa' Werner Langen għaliex issa ser jiskelmu dwar medjazzjoni fl-assikurazzjoni. Grazzi, dan huwa permessa proċess ta' kodeċiżjoni u hija wkoll parti mir-regolament għall-istabilizzar tal-taswiq. Għalhekk irridu niżguraw illi il-medjazzjoni fl-assikurazzjoni eh, tiġi eh, maqbuda tajjeb fil-leġizlazzjoni. Għanna il-possibilità li konna armonizzazzjoni minima jew kellha morru li in u wara negozjati u ħafna u ħafna proposti naħseb illi l-armonizzazzjoni minima e kif ġiet proposta hija il-mod kif għandna nipproċedu. ma naħsibx illi din il dan l-element ta' medjazzjoni fl-assikurazzjoni ser ikun ta' tfixkil fil-regolament finanzjarju hemm xi tipi ta' um, assikurazzjoni b'mod partikolari dawk tal-ħajja ta illi ma jistawx jiġu skambjati ma l-assikurazzjoni fuq l-vjaġġar. Dan minħabba li dipendu fuq is-su u anka l-ispiża eh, ta' dan it-tip ta' prodott illi iwassal għal aktar ħarsin tal-konsumatur u għalek jista' iwassal għal eh, waqfin, waqfin negattiv eh, fis-swieq. Fil-rapport, fil-abbozz ta' rapport, jina provajt nikkonċentra fuq kwistjonijiet tekniċi mod partikolari u nixtieq nirringrazzja l-Sun Fenes u s-Segretarjat għaliex fil-fatt kellna 109 emendi illi huma ta' natura teknika. Iżda hemm ċerta punti illi rridu niċċaraw u għalhekk nistabu għawek illum. Hemm xi xi problemi ta' traduzzjoni u eh, hemm problemi meta per eżempju il-kuntratt kuntratt eh, idum jekk idum xar jew inkella jiġġeddiċ għal sena u meta nħarsu lejn l-assikurazzjoni tal-kreditu naħsbu dwar jekk nadottawx il-proċedura sempliċi illi aħna se nkunu qed nikkonsidraw aktar tard. Però eh, b'mod ġenerali dak li għandna fidejna eh, f'din il- f'din il-fazi inizjali b'seba' oqsma prinċipali huwa eh, tajjeb ħafna sabiex nilħu l-mira tal-armonizzazzjoni minima. Eh, u għal kondizjonijiet l-istess għal kulħadd sabiex nikrew appuntu din is-sitwazzjoni. Il-bejħ ta' servizzi għal eh, għal servizzi anċillari mm, huma ta' tħassib għaliex eh, assikurazzjoni li tagħmel Sara hija xi ħaġa li tiġi eliminata mill-prospettiva tal-inġiniera. Il-Kummissjoni provat pruvat issolvi din il-problema. Iżda ħafna hemm ħafna pis uh, eh, eh, relatat ma, ma per eżempju ma assikurazzjoni tal-vjaġġar u anka f'kuntratti għal kiri ta' karozzi u hekk qed nissuġġerixxu li koni eh, dan inħossu li tkun ikun proporzjonali ma, ma l-attività jekk wieħed ħares lej l-assikurazzjoni tal-vjaġġar u l ihminna u għak nitkellmu dwar flejjes figuri singoli jew doppji. Per eżempju, jekk wieħed jibbukkja vjaġġ ta' 3000 euro u tapplika l-assikurazzjoni fuq dak il-vjaġġ wieħed jista' jagħmlu mingħajr wis uh, kontrolli burokratiċi. Din hija l-kwistjoni tal-proporzjonalità u aħna nħossu illi uh, dawn dan tip ta' assikurazzjoni għandu tiġi eżentata. Mbagħad hemm il-proċedura ta' applikazzjoni nħossu li din tiġi tista' tiġi estiża sabiex tikkonsidra anka l-impjegati u wieħed jistaqsi jekk l-impjegati għandhom xerġaw jiġu rireġistrati aħna nħossu li n-nies li ilhom jaħdmu f'dan is-settur għal ħafna snin u huma lek esperti m'għandhomx jiġu reġistrati. f'dawk li huma medjaturi ta' assikurazzjoni reġistrata għawekkaw ħafna punti xbeħet jikellem fuqhom staridu naraw jekk hemm kwistjonijiet ta' responsabilità. Jekk pereżempju kuntratt li involvi parti terza jiġi firma jiġi mfassal, ikunx hemm bżonn ta', ta, ta medjatur u jekk permezz tiegħu parti terza eh, tkunx qed eh, issofri appuntu minn dan it-tip minħabba dan it-tip ta' eh, taftejim. Dwar assikurazzjonijiet għal kiri ta' karozzi, il-Komissjoni qed tipproponi applikazzjoni iktar sempliċi, proċess iktar sempliċi. Iżda aħna nħossu illi dan mandux japplika għal dawn it-tlet oqsma. Jew jekk isir dan jaqa' taħt artiklu 4. hemm bżonn li nerġaw nispeċifikaw dan il-punt. Mbagħad hemm ukoll rekwiżiti professjonali l-Kummissjoni proponiet eh, taħriġ professjonali u vokazzjonali kontinu sabiex dan isir b'mod eh, tajjeb, però min il-mistoqsija min ser ikun responsabbli biex joffri uh, ċertifikat tal-fat li dan sar u għal-istati membri li ħajamlu dan jew ħajkun hemm xi organizzazzjoni bħal l l-autorità eh, tal-assikurazzjoni u l-pensjoniet tax-xogħol eh, li tkun qed tirreġistra il-dawn il-medjaturi tal-assikurazzjoni u f'każ li kollhom ħalsu penali u ma jkunu qed jgħidu li għandhom din it-tip ta' assistenza. Aħna nħossu illi jekk nkunu qed nagħmlu dan inkunu eh, qed eh, ma nkunux qed nilħu l-iskop tagħna. Ma jistax ikonna um, rikonoxximent uh, reċiproku. Issa, il- uh, kas ta' Franza huwa interessanti għaliex jitlob jitolbu li ikun hemm eh, grat universitarju f'livell ta' masters sabiex wieħed ikun jista' jopera f'dan il-din il-professjoni. Dan ma jidirx fir-rapport għalissa iżda jiena xtaqt inżid li l-Kummissjoni għandha eh, tirrapporta dwar progress annwali għal rikonoxximent reċiproku. Ejja ngħidu pereżempju illi kollok kumpanija li topera fil-Ġermanja jew eh, fi Franza, per eżempju, pal-Alleanza jew l-Aksa, t-nejm il-Gbarnet emmek inti tkun qed eh, ikollok l-istess eh, prodott iżda għal dawk il-prodotti li qed jiġu offerti eh, b'mod transkonfinali huma prodotti identiċi dan huwa każ partikolari u ma tantx jiġri. Hemm riskju illi konsumatur Franċiż u uh, jekk per eżempju eh, kumpanija Franċiża tiddeċidi li tħadmu fi Franza u l-istess japplika jekk il-każ ikun bil-kontra. Il-filosofija tal-suq intern hija illi aħna rridu niżguraw il-rikonoxximent reċiproku. Dan dan huwa komment importanti u addizzjonali x'taqt nagħmel. Umbat, it-taħriġ. Dan għandu jinżam l-inqas fl-inqas livelli possibbli u ċertifikati għal programmi ta' taħriġ eh, avvanzati dawn tajjeb li tħallew fidejn l-kumpanija ta' assigurazzjoni uh, se. Fl-axħar ta' sena l-kumpanija ta' assigurazzjoni kollha tippreżenta rapport bit-dettalji però li jkollu jsir dan, dan iwassal ħafna pis amministrattiv u ma kunx qed nilħu l-mira tagħna. Mbagħad għandna il-konflitt ta' kwestjonijiet ta' konflitt ta' interess u trasparenza. Għamilna hemm ħafna emendi proposti f'artiklu 17 u naħseb il-Kummissjoni tgħid illi il-miżati iridu eh, isiru trasparenti f'dak li hija assikurazzjoni fuq tal-ħajja dan se jidħol fis-seħ mill-ewwel iżda għal prodotti mhux ta' assikurazzjoni ta' tul il-ħajja dawn ser ikollhom ehm, periodu transizzjonali ta' ħames snin fejn ma jkollhomx għalfejn jippreżentaw ehm, dawn jilħu dawn ir-rekwiżiti. Però hawnhekk kan ħafna opinjonijiet imħalta dwar dan il-punt, inkluż il-proibizzjoni il punt inkluż il proibizzjoni illi fuqa jiena għandu dubji tiegħi jekk regolament b'ħafna dettalji jkun jista' eh, itejjeb u s-situazzjoni tal-konsumatur. Forsi per eżempju jista' jkollok kuntratt illi per eżempju idum għal tul għal ħafna żmien, iżda ma jkunx hemm ħafna miżati relatati miegħu, mbagħad jista' jkollok eh, kas fejn kuntratt li eh, medda qasira ta' żmien għal medda qasira ta' żmien ikollu ħafna miżati marbuta miegħu. Għalhekk diversi miżati jistaw ma jilaħqux mm, ma dik li l-mira tagħna, ġifieri ta' iktar kompetizzjoni. U ħaġa li għandna naħsbu fuqha hija illi għal um, policies ta' insikurazzjoni tal-ħajja ta' min wieħed jaħseb jikkonsidra illi il-kosti operattivi għandhom jitqisu percentaġġ eh, tal-valur tal tal-kontratt. Dan naħseb li jkun favur eh, prodotti sostenibli fuq meta twila ta' żmien. Naħseb li din hija kwistjoni illi għandna naffrontaw. Għadna mhux din il-proposta, però hija qasam li fija fuqa nistgħu nsibu kompromess. Bat dwar artiklu 21 dawk il-prodotti li huma disponibbli bħala pakket irid ikunu wkoll disponibbli individwalment. Dan b'mod partikolari eh, f'każ ta' prodotti illi mhumiex disponibbli li m'għadhomx pakketti ta' assikurazzjoni li m'għadhomx disponibbli għall konsumatur. Wieħed irid ikun il-konsumatur irid ikun konxu tal-fatt illi eh, dawn il-prodotti jistgħu jiġu offerti b'mod separat. Flimko ġi propost il u fil-fatt hemm tħassib dwar dawn il-pakketti ta' assikurazzjoni. għawek ser konna nidiskutu dwar dan il-punt u naraw xemendi jiġum resqam il-kollegi. Bla dubju però rridu naqsu il-pis amministrativ. Eh, il-pis eh, ta' amministrazzjoni eh, u ta' burokrazija rridu naraw x'nu ma dawk l-akkwisti illi kunu taġit għal konsumatur u fl-istess u huwa importanti illi ikun hemm informazzjoni dwar il-fatt li dik tip ta' sikurazzjoni tista' tiġi offerta b'mod individwali anka f'kas ta' prodotti ta' investiment, prodotti ta' assikurazzjonijiet, dawn iridu jkunu eh, b'konformità ma ma l-pakket ta' informazzjoni u s-Sinjura Pires tixtieq tixtieq illi jkun hemm ehm, iktar informazzjoni, iktar informazzjoni dettaljata fuq kull prodott, però kif tixtieq is-Sinjura Pires inħoss illi huwa wis informazzjoni kważi kważi jkun imur kontra il-ġit tal-konsumatur. Tal eh, Naħseb li jkun iktar importanti illi eh, ninkludu, nintroduċu regoli ta' responsabilta. Importanti li nkunu bħarġa sew u jekk dan eh, jekk dan ikun minnu, jekk nkunu iktar responsabli, naħseb illi eh, ikun, aħjar. Aħjar ma xux l-affarijiet. dwar il-liġi ta' traffikar eh, tal-Ġermanja ta' traffiku, skużawni, tal-Ġermanja, jekk inti kollok incident u responsabilta tijak illi tiżgura illi il-vettura tijak eh, hija f'kondizzjoni tajba dan huwa mod kif taffronta l-problema. Eh, iktar milli li kollok ħafna fuljetti ta', ta informazzjoni. B'mod ġenerali huwa importanti illi kull min kull min jagħmel assikurazzjoni ikun iktar responsabbli. Irridu nevitaw din, din il-burokrazija żejda. Issa il-proibizzjoni fuq il-commissions. Din ġiġa fil-fat daħlet fċerta stati membri Eh, mhux neċessarjament hija pożittiva. L-impatt fil-fatt f'xi każijiet kien assolutament negattiv u jiena m'iniex ċerta jekk din il-proibizzjoni fuq eh, il-commissions eh, tal-assikurazzjonijiet għandu xi tkompla. Il-kwalifiki il-em bżon li kunem eh, arfin reċiproku, rikonoxximent reċiproku. Memx għalfejn ikun hemm l-istess tip ta' taħriġ neċessarjament. Mbagħad l-aċċess legali delegat hawnhekk eh, il-kollega tiegħi enfasizza l-punt importanti f'din id-direttiva bażi għal taħriġ tal-operaturi tal-assikurazzjoni, il-prevenzjoni ta' konflitt ta' interessi eh, għal konsumatur, naħseb illi dan mhux brillanti għaliex ma jiksibx eh, il-mira Aħarjatana li għadik ta' um, armonizzazzjoni minima, anzi bil kontrat mural għal armonizzazzjoni massima. Hemm bżonn li tiġi imħasra u għana namzu, namlu dan permezz ta' kodeċiżjoni bejn il-Kunsill u l-Parlament. Ser kolna niddeċidu fuq il-ħames direttivi li ġew adottati mill-Kummissjoni fejn hemm ksur eh, tal-leġizlazzjoni tal, primarja dik ta' kodeċizjoni. L-atti legali permetti l-Komissjoni tagħmel dak li trid u dan huwa ambitu li nixtieq eh, narah jiġi mnaqqas għaliex ma nixtiequx jkun hemm wis uh, burokrazija. U uh, nħallu l-istati membri affoċċaw dan kollu. Ħallu intikom eżempju, il-pis burokratiku eh, fil kasta tal-assikurazzjoni ġim semmi ħafna drabi fil kasta tal-Ajopa. Kull complaint li kunem il-proċess ta' reġistrazzjoni ta' 18 il-elf claim illi saru lil kumpanija ta' assikurazzjoni s-sena li għaddiet, u għek ovvijament għet nitkellem bis għal Ġermanja, ġifiri 18 il-1000 complaint sitta bis minnom kienu dwar il-medjaturi tal-assikurazzjoni. L-oħrajn kienu kolla eh, complaints dwar il- um, il-kontenut tal-prodott nifsu. ċifiri, inqas etnejdu biss numru ta' 6 minn 18.000 illi kienem complaints dwar dan, dwar dan il- um, dwar dawn il-medjaturi uh, tal-assikurazzjoni. Għalek nitlob il-kollegi jaħsbu dwar um, armonizzazzjoni minima ħalli ma jkonniex u ma jkollniex dawn l-atti delegati huma għandhom il-sat membri għandhom jieħdu il-responsabilità b'mod individwali dwar dan. Grazzi. Mela punt tekniku biss, signori. Is-Sur Sanchez presedu mu hawnhekk bħalissa jinsab f'kumitat ieħor u bekk se nagħti l kema lill-kollega eh, Debate. De li huwa rappreżentanti ġdid ta' Oli Smith illum. Oli Smith jinsab fi Svezja u bekk ma jistax jinsab hawnhekk ukoll f'dan id-dibattitu u bekk se nerġa' nitkellem fismu jixtieq jirringrazzja Sur Langa rapport tiegħu qed jistenna ħarqana dibattitu. Għandu xi rimarkin ġenerali. Nasab li l-proposta tal-Kommissjoni hija inizjattiva importanti għal żieda fil-protezzjoni tal-konsumaturi iżda anki għall-integrazzjoni tas-suq fis-suq intern hemm bżonn għal swiq finanzjarji miftuħa kompetitivi fuq livell għolja biex nerġgħu nixbu l-fiduċja u minħabba l-frammentazzjoni kbira fil-taswiq fil fil-stati membri minimat l-approċ minima tal-amministrazzjonija kemm jista' jkun meħtieġa iżda fir-rigward tal n naqsu il-bżon għal miżuri nazjonali kif eh, ġi kif inat fl-ewwel skambju ta', opinjonijiet u importanti li nieħdu konsiderazzjoni l-natura speċifika tal-kontratti tal-assigurazzjoni firgwa tal-prodotti ta' investimenti u id-distribuzzjoni tal-kontratti tal-assigurazzjoni li, li Um, għandhom jiġu regolati frigward tal-EU u mux fuq il-mifid. U dana għandu jkun fuq il-level ta' protezzjoni tal-konsumaturi ikun xikun il-minfejja di l-beħ. E, il-proposta fija xie punti ewlenin u xie tibdiliet ewlenin. Iżda skont l-opinjoni tijaw għanna bżon ta' eżiet protezzjoni tal-konsumaturi. Il-kwalità tal-parir u hija kruċali kienem u għatem problemi f'rigward ta' dan eh, fl-Izvezja u anke fl-Europa u parir li jenata għandu jkun skont karisġi personali tal-bżonijiet tal-konsumatur. Eh, eh, l-investituri għandhom ikunu jistaw jaslu il-prodotti, trasparenza f'rigward ta' remunerazzjoni, l-artikolu 17 jaħseb li il-konsumaturi mhux dejjem ikunu jafu dwar il-konflitti ta' interessi f'rigward tal-medjazzjoni tal-medjaturi tal-, -tal, -tal tal-assigurazzjoni u għalhekk hemm bżonn ta' trasparazzjoni, eh, trasparenza sħiħa tal-remunerazzjoni. Il-konsumaturi biex ikollhom fiduċa fil-intermedjari għandhom ikun informati bisħiħ bir-rabtiet partijiet terzi u anki oħrajn, anki jekk m'hemmx bżonn ta' dan blot esplicitu fil kuntratt fil tal- għandhom ikun hemm regoli kullimkien fl-Unjoni Ewropea li jipproteġu il-konservaturi għandna jkollna trasparenza sħiħa fil- eh, u bekk ehm, disclosure huwa meħtieġ. Mannix nusaw il-kelma independent, kwalunkwe medjatur jista jazel illi ma jużax il-kelma independenti. U dan jfisser li l-konsumatur jista jaraf x-riskju hemm. U fil tal-ġestjoni tal-claims, tal claims Eh, biex neskludu l-ġestjoni tal-claims u bekk għanna nħasru l-artikolu 4 biex ikonna kondizjonijiet inda għet jistenna herqan biex jinnegozja mal-relaturi u maċċal rapporters ta'kom. Grazzi. Grazzi ħafna. Filip Lambert. Eh, Fisem Svendigold, nifem? Kifed nifem? Iva? Iva, għandkom iżjed hawnhekk, għandna iżjed hawnhekk mill-MEPs eh, li fil-fatt qed nipproduċu qed intella wirja li eh, vera qed tiġbed l-attenzjoni tagħkom u nipprova nagħmelek biex eh, ma naħlux il-wara nofsinhar tal-lum. Bekk jiena nappoġġa Isr Langan għal darboħra ma nafx qed jiġri llum fil-gwar tal-approċ tal-, -approċ tal tal l-armonizzazzjoni minima nasab li dan huwa importanti biex l-istati membri jkunu jistgħu jimmiraw iżjed il fuq livell iżjed oli. Iżda naħsbu li l-livell minima għandha tkun olja u dan huwa aspett li jimmotivana. Il-kwistjoni tal-protezzjoni tal-konsumaturi tal ġifiri u hemmhekk nixtiequ naraw narraw ehm, xi emendi il-proposta tal-Komissjoni hija eh, pass fid direzzjoni tajba frigward tal-żida fil-protezzjoni tal-konsumatur, nasbu li jista' jsir ħafna iżjed f'dan ir-rapport. Speċjalment frigward tal-asimetrija tal-informazzjoni jiena naqbel ma' dak li ntqal minn Filip frigward ta' trasparenza, tal-iskemi ta' remunerazzjoni u anki dak li jista' jsir biex trawwem il-kompetizzjoni u l-kwalità tal-parir illi jina taf din id-dinja tal-IMD. U f'dan ir-rigward naħseb li nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex niżguraw il-kwalifiki xirqa tal-intermedjarji u biex nżidu id-domanda għal livell iżjed qoli. Punt ieħor illi nixtiequ nemendaw dan ir-rapport huwa r-wol tal-awtoritajiet Ewropej Supervizorji u nistabilixxu xi kemm jista' jkun konsistenza bejn dan il-pilastru tal-regolamenti tal-suq finanzjarju u pilastri oħra bħal mifid per eżempju nixti uh, nizgura li aħna nixtiqu hawnhekk naraw il-regolamenti effettivi u mhux li konna pis miżjud. Um, u għalhekk se nippruvaw nimmiraw l-emendi kollha f'dan is-sens. U bekk naddi għal punt, naddu għal punt li jmiss. Grazzi, Filip. Sir Ashley Fox, ikreġbok. Ie, eh, tamnek minni xed nara, għaw xaħat tal-li sijari ikreġbok? Eh, ma jena tara l-ħat? Mela, peress li sur sang sir għadu ma wasalx, għaw xaħat tiħor li xtiqiet kellem ikreġbok? Eh, sur Simoni ikreġbok. Mela, komment wieħed biss dwar dak li għal Mr. Debaka. Forsi kien hemm nuqqas taftejjim hawnhekk, ma fimx sew, ma kontx ċert x'kienet l-opinjoni tiegħek dwar l-espert indipendenti li jagħti parir. Xi brokers għandhom dritt li eh, jisseħu ruħom indipendenti, indipendentament jekk jina tal xi komissjoni jena naħseb li kull min eh, jirċivi komissjoni mhuwiex indipendenti. Jekk ikollok jekk tieħu l-komissjoni inti dipendenti fuq dan. U bekk qed taqla lajxin tiegħek. Jekk tixti il-parir, tixti li xi ħadd verament indipendenti għatik dan il-parir. Iżda sa sakemm ikonna sistema ta' kummissjoni u nixtieq nżommu eh, din is-sistema naħseb importanti hawnhekk illi l-konsumatur ikun jaf illi il-parir qed jingħata eh, mhuwiex qed jingħata b'xejn. Dak kien il-punt tiegħek. Grazzi mela jekk permettu li rimarka kena dibattitu iħor fuq uh, direttiva oħra u l-ħana kompromess meta waslet uh, fil-plenarja ma xtaqx nitħol fil-detal iżda fil bil-Ġermanis intkom fortunati għax għandkom żewġ tikliem għal dan waqt li bil-Franċiż hemm kelma wieħed biss. Għandek żewġ tikliem um, independenti u anki self-employed. Nasab li xi um, brokers jistaw juri li huma jaħdmu għal rashom huma self-employed huma ma jiġux imħalsin minn min kumpanija iżda dan wasal problema li semmejt id-direttiva oħra u l-kompromess li aħna kenna fil-plenarja aħna edna li fuq eh, parir fuq bażi indipendenti u mhux um, konsulent indipendenti. Parir motri bazi tal-dak li talim jew dak li mill-esperjenza tiegħu jew inkella espert illi jgħid illi l-valutazzjoni tal-prodott tiegħu ingħatat minnha kuntat lill produttur U għalek f'dik id-direttiva aħna deċidejna li jekk tixtieq issejjaħ ruħek indipendenti m'għandekx dritt tal-paga. Rajna l-iżbal tard u bekk ikkorreġejna dan il-punt fit trialogu Jina ma kont rapporter jew shadow iżda l-idea kienet li xi ħadd li jagħti parir fuq bażi indipendenti m'għandix tingħata paga, laqas mill-klient u bekk korreġejna dan il-punt fit trialogu Ovvjament jiġi mħallas konsulent eh, professjonali jiġi mħallas mill-klient fi Franza, il-broker għandek per eżempju 3000 eh, klient u wieħed minnhom jaqbel biss jaqbel li ħallas il-miżati l-oħrajn huma huma eh, kontenti bis-sistema tal-commissions Sur Skinner jkerġbok. Speċjalista dwar l-assigurazzjoni. Iva, grazzi ħafna. Naħseb illi illi il diskussjoni fil-gwar tal-Komissjoni u il-mizati il l-ħlas u huma importanti ħafna, mhux minħabba l-indipendenza kif inti qed iżda hemm 20 ta' luf ta' ħaddima li huma involuti fil-negozji u ifittxu l-klijenti u jagħmlu hekk għal għajxin tagħhom. Iżda mhux sakemm imbagħad jiġu influenzati u biex jieħdu kummissjoni minn xi kumpaniji in partikolari. Naħseb li jridu insibu bilanċ hawnhekk għandna naraw fejn in-nies li zjiet se jixtru il-pozzi tal-assigurazzjoni fil-ġejjeni nasab li tista tikseb tqabbil dwar il-prezzijiet tagħhom fuq l-internet u hemm so passiv dana ma tantx jiġi pariri fl-aħħar mill-aħħar inti trid tiskopri l-informazzjoni. Ħafna mill-kumpaniji li hemm żgur li huma professjonali iżda jgħixu ħafna minnhom fuq il-reputazzjoni personali tagħhom u ġili kunem anki skont il-skont il-parroċċa. Skużani tal-li ma rajċ dan il-rapport eh, eh, bid-detal, iza naf kemm huwa importanti li dan il-rapport ikun tajjeb, dan is-suq so, tal-assigurazzjoni hija importanti eh, fl-Amerika hemm aġenti għal-bidla hemm min jipprova iżomm l-affarijiet kif huma fil-tibti fil-leġislazzjoni minħabba minħabba dawk li jibieħu l-assikurazzjoni ma jkunux iridu l-bidla. U bekk għanna jkonna leġislazzjoni komprensiva għall-assigurazzjoni jiena minni il-President għall-Kumitat għall-Assigurazzjoni. Grazzi. Grazzi, Pita. Għallu li li Sur Sanchez Pesero et dal-waqt se jasal. Aħna se issa se konna naraw fejn huma l-membri tagħna. Però se nistennew ftit kemm jasal is-Sinjura Berex qiegħda hawnhekk u bekk m'hemmx għalfejn li konna ehm, break u mbagħad nista iżjed tatna titkellem għal sul ehm, Werner jew min jixtieq jitkellem. Mela, tista' titkellem. Iva, grazzi. Grazzi għall-informazzjoni u għall-opinjoni tal-kollegi tiegħi. Il-punti kontroversjali kollha semmaw jiena ninsab grat ħafna li Sur Skinner tal-li refera għal problema tal-internet. Is-Sur uh, eh, Flimko għal illi għandu kunem taqbil eh, tal-prezzijiet illi għandu jisir bil-fors eh, nistaw namlu dana, dan huwa mod wieħed, ma nafx l-esperjenza tiegħi firgwad ta' tqabbil tal-prezzijiet ta' fuq l-internet qed kull ma jmurret jintuża ħafna iżjed. Iżda imbat jiffirmaw dawn il-polsi tal-assigurazzjoni distaw naqdu it-tnejn iżda l-marketing jew il-pariri passivi għabbażi tal tatqabil tal-prezzijiet u mhux fil-rigward tal-tatqabil tal-kwalità mhux se jkun biżejjed. rigward tal-pariri li nataw għal-ħlas, għal-mizati, importanti dan, fil-fosma oħra, per eżempju, l-assigurazzjoni tal-industrija jew marittimi, tal-industrija hija waħda dominanti. Dan mhux dak li jiġri f'kull każ miżata nija għal eluf tal-każijiet ta', ta pariri li nataw b'xejn Għalek, qabel ma ma jgħid xi ħaġa l-kollega tiegħi nixtieq nikkonferma li dan ir-rapport huwa disponibbli eh, b'kull lingwa fil-verżjonijiet kollha tal-lingwi is-sitta ta' frar huwa l-iskadenza l-emendi l-sur skadiru fil-fatt talab għal estensjoni għal raġunijiet interni u skont is-segretarjat nistaw nżidu xi jumejn oħra ma dan ma l-iskadenza. Forsi nar il-ħamis is-seba jonar il-ġimgħa t-8 ta' frar. Umbat fil-gwar ta' su intern, din il-kwissjoni għada ma' d-deċidejnix, eh, il-konsil għadu ma' d deċiġ dwar dan jena smajt li fil-konsil il- brokering, sensorija tal-assigurazzjoni um, kienet il-sujġet tal-diskussjoni tal, tal tekniku iżda fuq il- fuq il-lista tal-prioritajiet tal-Presidenza Irlandiża. Bekk naħseb illi kemm jista' jkun malajr nistgħu naħorġu dan il-rapport, il-Kunsill imbagħad ikollu jaħdem fuq u grazzi ħafna Werner. Is-Sur Presejda konna qed insegwik waqt li kont qed tiċċaqlaq mal-Parlament u issa għandek il-kelma wara rapporter għal-kommenti tiegħek. Grazzi. Grazzi ħafna, jien nixtieq niskuza ruħi. Għax kont qiegħed fil komitat tal-sajt dwar il-ftehim ma' Maritawnia. Jien nixtieq nirringrazzja lill-rapporter li Langen li verament kien ġentili miegħi li permetti li n-intervjeni, mux ħan intervjeni f'xi ħaġa kontroversjali, eh, biss eh, biex nirringrazzakom ħalli tawaltu il-periodu ta' emendi, u rapport piuttost sensittiv, jena eh, napprezza ħafna l-emendi li ġew li saru, specialment l-ambitu ta' reġistru li għandu jkun proporzjonali, u dak għandu xjaqsam dwar il-bżon li wieħed jkun professjonali il-ruol tal-Unjoni Ewropea u tal stati Membri kif ukoll wieħed jagħti garanzija li jkun hemm trattament tajjeb tal-konflitt ta' interessat fejn jkun hemm konsulenza li jkun konsulenza għandna xi jaqsmu ma' marketing. Għana nippruvaw nkunu koerenti, napprezzaw koll ix-xogħol li sal mill rapporter u namel l-aħjar eh, li kontributi għaj fi spirtu ta' kompromess biex ikun nistan avanzaw kemm se jkun mala. Grazzi. Merci Antolin. Grazzi ħafna Antolin. Werner, tixtieq tirreaġixxi għal dak il-tfaħħir kollu jien ovvjament nixtieq nixtieq ringrazzja l-Sur Fesedo. Badubju, eh, l-importanti li kunem disponibilità biex fiħti jasal il-kompromessi kemm jista' jkun għalhem. Hemm ħadd iżjed li jixtieq jitkellem, mela f'dak il kas nistaw ngħid li l komitat ta' su Intern talbet li l-artiklu 50 fuq eh, kooperazzjoni eh, saħħa kwestjoni qed tiġi eżaminata kif biex jagħtu opinjoni sa jgħan sa 30 ta' jannar jew 7 ta' frar. Għalissa għandna daw l-iskadenzi. Emendi 6 ta' frar, fofsenar 6 ta' frar, ħaj dibattitu 25-26 ta' frar, votazzjoni 26 eh, ta' marzu fil-kumitat u fil-plenarja f'Mejju. Sur Presedo sekk fimsew xtaq li kunem forsi li nġeddu xiftit ntawlu għall-emendi. Werner. Jena ċekkjajt. Naħna ħna posponu l-għali għamenna 27 ta' marzu, eh, l-ġemma ta' qabel, eh, l-ġemma kbira, eh, għandi zbaljem, nizbalja Mbagħad nsolvu til kwestjoni eżittat, grazzi. Mela, u hemm dan il-punt u ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna għax ir-rapporter qiegħed magħna u għaw ħafna żiet nies biex jisimgħu jassistu dan ir-rapport. Mela, il-punt li jmiss huwa hija informazzjoni essenzjali fuq dokumenti ta' prodotti ta' investiment Eh, signora Perez, nadrek il-mikrofonu. Interessanti li naddi l-kelma li min kienet president eh, għal ħames snin u kell nistenna jimmet biex taddi il kelma i. Grazie ħafna u nifsaħlek dwar li eh, kif ta' promotion għal president. Għan nintroduċu dal-punt, kun jgħat namelek bis għax nħabba li taħti Eh, nkunu ċari fuq dak il-punt. Iva, mela, wara l-ewwel eh, skambju ta' opinjoniet ta' fis li għaddit, din i dan huwa bozz ta' rapport fuq proposta tal-Kommissjoni għal investiment bil minuta pakketti. prefs jgħidulhom. Investment and packages. Ta' kondu għattu studijaw dokument taħt eh, t-mexħija ta' sullengin għal-provaw forse li kunu eh, assoċjati qrib xulxin eh, dak li huwa l-skadenzi ħalli ma nikdbux affarijiet differenti fuħetu u fl-ieħor, speċjalment dak li huwa ħarsin tal-konsumatur. Issa, fl-abbozz ta' rapport li jena battilkom jena għat nissuġġerixi ħafna affarijiet, ehm, ħafna emendi. 64 kollox. U nixtieq forsi eh, nitkellem dwar il-filosofija ta' dawn l-emendi. il proposa l-Kommissjoni għandha l-intenzjoni li tinforma l mini ġemma ta' kolla li jixtiequ li jixtru dak tip ta' prodotti retail. L-investiment U l-idea hija li wieħed jipproteġi l-konsumatur biex wieħed forsi jkun jista jisaħħa eh, l-fiduċja tagħhom f'dan is-suq. Aħna qed nipproponu li nammendu ċert affarijiet fil-proposta jiena ġiġa kellimt ma fuq żewġ punti mal-kummissarju u ħassejt li ma kienx kompletament kontra tagħhom. Eh, l-ewwel proposta hi u qed ninnota wek li l-opinjoni li aħna rċevejna minant eh, eh, su intern hija fid-istess direzzjoni u li nwessaw il-kamp ta' applikazzjoni tal dan la bozz u mux nħalluha fidejn il-produtturi biex jiddeċidu dak l-għandu jisir, iżda li b'xi motiv ieħor tkun tara kollox minn għajnejn il-konsumatur. Daħseb li dak huwa approċċ li għandu jippermetti li l-konsumaturi jkunux investituri jew dawk li ġamaw flus biex jkollhom iżjed sens ta' fiduċja u jkollhom idea iżjed ċara ta' dak li qed jiġri. Jiena ġa bat l-ment tijaj bazata fuq direttiva u fuq l-idea li l-konsumaturi meta huma jiddeċidu li ma investimenti jagħmlu jekk ikunu f'pakket jew le għandhom tliet fatturi f'moħħom. L-ewwel huwa il-proġett tagħhom jekk jinvestu jew jġemmaw eh, il-persuna li jittrattaw magħha u t-tielet it-taxxa il-reġim ta' taxxa li ħajkun applikabli dak il-prodott. Dak l-appoċ minn tlet naħat biex najdu hekk u ġifieri kemm ta' applikazzjoni u ambitu tal-applikazzjoni u l-bżonn li li jkun hemm ehm, foljet b'informazzjoni naħseb li għandna nestendu l-ambitu u mhux nillimitaw għal dawn il-prodotti f'pakket għandhom riżultat mhux determinat fuq iżda fuq l-investimenti kollha, ġifieri li l-proposta tkopri wkoll eh, isma prodotti ta' mhux wieħed iġemma anki l-dejn soveran u bonds eh, kontijiet eh, fixed u sekurizza tal-ħajja wkoll kifat fl-ewwel prezentazzjoni ta' dan waħda mir-raġuni li jien nixtieq nagħmelek huwa li qed inkella naħseb li jkun hemm vojt fil-leġizlazzjoni tagħna biex ngħidu hekk u dana forsi jkun eh, jien il-prodott eh, li zed komplessi eh, iżda ikun akkost ta' dawk il-prodotti li mhux koperti mill-leġizlazzjoni x'post li huma zed sempliċi imma jirriżulta li m'għandhomx il-furijiet b'informazzjoni simplifikata. Fil-proposta tal- kommissjoni naħseb li forsi huwa żballi u jgħid li dan mhux dokument kommerċjali. Dan huwa eh, dokument ta' informazzjoni, dak ċemmot huwa forma biex jagħmel eh, pubbliċità għal prodotti komplessi. Naħseb li din għattik viżjoni ċara fuq il-prodotti kollha. Sa fuq ir-reġim tat-taxxa dan huwa punt li ħosli u importanti jekk aħna serji dwar dan il-proposta mhux qed nippruvaw eh, eh, b'xi mod jew ieħor eh, nagħmlu riklami għal prodotti żjed komplessi għandna bżonn ikunna bżonn inkunu nafu li ma raġim ta' taxxi huwa applikabbli naf naf ukoll il-produtturi jistgħu jinkludu da fil-flijiet tagħhom informazzjoni ġifieri ir-reġim tat-taxxa li jgvernaw daw il-prodotti kollha li huma jbiegħu jekk aħna dak li qed nippruvaw nagħmlu huwa eh, eh, nisimplifikaw eh, kwestjoni ta' hu responsabbli din hija ħaġa li m'għandix oġġezzjoni jien, imma tkun il-responsabilità tad-distributur li jagħmilha b'forma imqassra l-element jew il-konsiderazzjoni ta' taxxa li applikaw lill prodott Mhux qed nitkellmu dwar kemm taxxa min jixtri ikollu jħallas iżda ittijom xaħġa li tejnum biex jagħmlu deċizjoni taħħom. Fatturi ieħor it-tielet uh, Fatturi importanti huwa indikaturi ta' riskju ta' kollha nixafu. Indikaturi ta' funzjonament fil-żejjin ġifiri fuq analizi diversi fatturi uh, riskju ta' counterparty huwa milli indikaturi ta' riskju li huma uh, bazati bis fuq Eh, dak li jkun ġara fl-modi, għax nafu dak li dak li ġara qabel, mux nizzerament ħajġri għada fl-ekonomija. Flem fuq l-emenda 22, għahna mill-emendi tijaj, jena għetni propori, proponi proċedura ta' approvazzjoni għad dokument kollu. Xi ta' stress test biex najdu hekk eh, ħaġa li ħajkon opportunità nitħattu fuqa maħħos li għanna zjed fil-dettal. Jiena u kol ħaris li l-possibilità ta' sanzjonijiet, jiena nissuġġerixxi u nispera li li maġġoranza tal-Kumitat jaċċetta li aħna għanna nsaħħu il-poteri tal-Autorità ta' Supervizjoni Ewropea. Iġifieri dak li hemm fl-emenda 44 fost oħrajn. 2A. Titlu 2A li permetta li BA u Jopa biex jeżerċitaw il-poteri li huma stabiliti fid-direttiva. Ġifiri l-autoritajiet jikunu jistaw jihdu azzjoni fuq prodotti ta' eh, prodotti bil-minuta billi limitaw distribuzzjoni unkella li jikunem eh, jamlu proibizjoni taħħom jek daħnu xie defetti. Issa dwar sanzjonijiet maħsibx li għanna bżon lista ta' sanzjonijiet imma kwalunkwe ħaġa li ma tippermettix reklama li wieħed ma jagħmilx pubbliku daw sanzjonijiet mhux aċċettabbli. Jew ħankunu serji jew le. L-idea tal-Komissjoni huwa li kapaċi ikun hemm riskju sistematiku jekk tajt li prodott huwa niġġes. Li nqas li tajt aħjar ħabba li xi ħaġa bħal di ħad titqassam fost il-pubbliku in ġenerali mhux speċjalizzat jekk inti tagħti xi indikazzjoni li prodott ikun tossiku għallu tista' twassal għal għal eh, problemi fissu in ġenerali, kapaxi li l-pubbliku mandu xikun. Tista' titkellem dwar forsi possibilità li ikun hemm deterrent eh, prattika legali ma jkollok xi tip ta' sanzjoni L-aħħar aspett, il-ħames wieħed u l-aħħar wieħed huwa informazzjoni għall-investituri dwar eh, għal xi xi użati il-fondi. Iżjed u iżjed nies ta' dawk li investuri jridu jafu għal xiex qed jintużaw daw il-flus meta jatu l-produttur jekk u forsi għal spekulazzjoni jew inkella biex ikunu jistaw diffinanzjaw l-ekonomija reali eh, u li ma parti da dik l-ekonomija li aħna sepp li ħaġa li għanna ninkoraġiċu biex ikun hemm trasparenza. L-aħar puntijaj huwa il-konnessjoni bejn dan it-test u l-oħrajn li huma relatati jena nixtieq nirringrazzja lis segretarija tal-Kumitat li permettili li nipprepara il-tejbel fil-rapport li jistabilixxi il-ġeografija ta' fejn hu sitwat il-dokument Huma jitolbu li jkun hemm pont bej l-OPCTM, id-direttiva l-OPCTM, Dik id-direttiva il leġislazzjoni Ewropea ġat ir-rigieti li huma jipproduċu dokument li huwa ekwivalenti għal eh, key information document eżattament l-istess laqqas għas eh, li semmu l-istess taħħom huwa KIID tana huwa biss KID Eh, il-Komissjoni qed tirrekomendi li għan organizzaw dan il-pont f'periodu ta' ħames snin għal tiżewġ li ta' bont ta' bont naħseb li huwa wisq. Wisq żmien naħseb għandu jkun tliet snin. Naħseb ukoll li jekk huma ħajwessaw il-kamp applikazzjoni għall-isma' allura għandhom jorganizzaw kont għal direttiva ta' prospektus, tal-għal il-prospektus għax Kif tafu hemm żewġ affarijiet, żewġ dokumenti li aħna għandna bżonn għall-esperti u għall-analisti, standard pur u oħrajn um, li huma fis-settur. U taqsira reżumé ta' erba' paġni li ma jserva l-ebda użi, forsi għandna bżonn li namlu iżjed minn hekk. Għanna bżonn li forsi nistgħu nibnu dan il-pont biex najdu għek. Għanna bżon eh, nikonna taħlita adekwata anki dak il-dokument li jħor li għamit referenza li eh, li għetti prepara sur-langen dwar assegurazzjoni l-ħar ponġa għamit referenza li l-opinjoni tal su intern fil-prezent ma taffettwax il-kapitlu tlieta dwar kooperazzjoni ta' eh, eh, dwar eh, mfiq kooperazzjoni u komplejs. Imma għek nistaw nkorporaw kontribut minn dak il-kumita għal flabbot stana. rapporter tagħhom ħaj studjawa meta niġu għall-emendi, jina dina kontenta dwar dan. Grazie ħafna ħalli smajt il-prezentazzjoni tal-rapport tiegħi. Grazzi ħafna mill-lider servizzi eh, <laughs> tal-Parlament Ewropej, il-Borra u l-Eurostar ma permettu li nkun hawnhekk imma nirringrazzju l kun qabli. Issa naddu għal server Pittikajn li huwa l-ewwel shadow rapporter. Għan kommenta fuq eh, zewċ eh, rapporti mill-perspettiva ġenerali kif aħna tħadditna fuqhom fil-grupp tagħna. L-ikbar problema huwa l-istrutturi da l-investimenti. Il-tin problema hija eh, kemm jistgħu jiġu mm, qabla bej tip ta' klassijiet ta' prodotti u anki minn pakketti differenti mill-opinjoni eh, tal-konsumatur. Eh, L-ewwel qabel kollox ovvjament hija trasparenza, kwestjoni li hija riflessa fil-kummenti tiegħi mhux kompletament fil-pakkett tal-leġiżlazzjoni u għal-fatt li r-riskju itself huwa riskju minnu ma jkunx eh, ħażin huwa l-kapaċità tal-investitur li jifhem eżattament it-tip ta' riskju li jkun qed jieħu u għanna bżonnu kol li rawa minna l ħra tar riskju dak li wieħed ma jkunx mux qiegħed eh, salva l-valur tal-valur tal-investiment minnu nifsu huwa riskju Mux biss eh, riskju ta' natura politika jew iżjed komplessi li jistaw forsi joħolqu Eh, eh, situazzjoni fej investituri jitla fil-fondi. Telet punti huwa din il legislazzjoni bla dubju hija parti mill-ħarsin tal-konsumatur u din hija ħaġa li għandna nżommu f'moħħna u għandha tkun il-punt tatlu tal legislazzjoni Mela, ħanibdew dwar l-ambitu jew kamp ta' applikazzjoni. L-idea huwa wieħed wessa l-kamp dalli l-investimenti l-oħra wkoll jiġu konsidera, naħseb ħaġa li wieħed jista' konsidera. Jiena ma nixtiex li nżidu deposits ukoll imma naħseb li jkun hemm il-bonds u isma' dik hija ħaġa tkun ħaġa utli possibilta li nistgħu nistudjaw imma mbagħad niġu għal kwistib ta' um, pereempju investimenti tal pensjonijiet jew tal-assigurazzjoni tal-ħajja naħseb li dak li għandu xaqsam prodott innifsu ma tkunx hemm bżonn bżonn li jinkludihom. Imma evidentement jekk aħna nieħdu nota tal-kwistjoni tal-komparabilità kemm wieħed jista' jqabbel ħaġa ma' oħra, anki f'ċerta każi il-valur tal-investiment jikollu, eh, eh, jikollu salvagwardja tiegħu u din ħaġa li titkellem li forsi favur li wieħed jinkludi dat tip ta' element. Issa, jekk niġu għal fatt li iżjed meta nitkellmu dwar kontenut il-kwestjoni ta' eh, strutturi ta' spejjeż differenti, tieni punt huwa il-kontenut tal-kid. tal kid li biex tkun allinjata ħjar ma' l-usits. Jena nxeb pjuttost xettika dwar il-kid e, jekk xija ideja tajba kif inhi tistax toqgħod waħedha. Jew jekk hemm bżonn li jkun hemm e, Issu e, indikazzjoni ta' dokumentazzjoni oħra rilevanti. ir reżuni ta' dan huwa li kif nafu li hemm investituri Eh, eh, investimenti ta' retail u investituri retail. Tkun ħaġa eh, ideali konna informazzjoni sempliċi u fil-qosor ma ma hemm riski komplessi li fejn l-investitur minuta u jkollu l-abilta li jifhem il-riskju involut. Dan jista' korsi kollu beneficju mill-fatt li kunem indikazzjoni għal dokumentazzjoni relevanti oħra. Naħseb li tkun importanti wkoll l-ispejjeż kollha inklużi fis-settur tal-ruta. Kif E komparabilità tar riskju huwa importanti biex jikonna eh, tip ta' stress scenario jew kella il-komponent eh, leverage tal-prodott. Eh, Mandi lebda problema dwar dispozizjoni ta' dex nifissom messa biex naqbel mar-rapporter il-problema verament diffiċli dwar xinu indikatur tar riskju u tal-premju biex najdu għek. Jek nibbazaw fuq l-modi n-nija eh, verament perikoluza l-investitur. Jena naqbel li għanna ninkludu kol xenarju fil-ġejjiniet. Ġifri analisis bazata fuq aspetti differenti. L-ewel punt huwa kif għal minn rapporter xinija il-relazzjoni mal- direttiva tal-prospektus għandha tkun ċara u għandha tkun allinjata imma mhux kumulattiva xi eh, rappunta naħseb li jiena neħu gost eh, li tkun pożizzjoni qawwija tal-Parlament li l leġislazzjoni kollha kif nistgħu naraw hawnhekk fl-istruttura għandha timxi fl-istess direzzjoni Issa dwar intervenzjoni ta' prodott, eh, dwar risorsi eh, addizjonali u poteri eh, għall-autoritajiet uh, ħaġa bżon juża, dakuma passi b'kautela biex wieħed tejjeb is-sanzjonijiet u kemm wieħed jista' jabda fuqhom. Punti ħol nixtieq inżid President huwa rwol tal-rezoluzzjoni uh, tal-disputa uh, forma alternativa. Uh, Dawk l-istati membri li jużaw eh, l-IDR f'dan il-proċess il-riżultat għandi kun vinkolanti għal għal min jiproduċi il-prodotti. Grazzi. Thank you very much, Serpa. Um, I'm the shadow for Aldi, so... Grazzi ħafna għal rapporter emek, għal rapporter, għalek grazzi ħafna ta' dak l-appozz. Naħseb illi ħafna minn dak li qed inti li naqbel miegħu u anka meta smajt il-serper ukoll naqbel ma' ħafna li qalet jina naħseb illi nistaw nħarsu l-qoddim mod pozittiv għal xan għamlu xaħġa li hija eh, sinifikanti. Naħseb illi dak li għanna fidejna issa eh, u sfortunatament u għata disappunt meta għet iqabbel ma minn fej bdejna kif il nafu il-parlament ġeneralment huwa il-post fejn ikollna eh, ħafna ambizzjoni, però il l-erba punti tal-lum, ir-responsabilta għal produzzjoni, it-tieni l-indikaturi tal riskju fl-ambitu, u mbagħad ħaġa l-ambitu u xi ħaġa dwar l-ispejjeż. Mela, dwar il-kid, minn parti jiena nixtieq li jkun hemm xi ħaġa li hija sempliċi ħalli eh, il konsumaturi kun jaf għand min irrid imur minn min huwa responsabbli. Iżda jekk tares mill punto di vista ta' distributur hemmhekk eh, tista' tkun ta' problema jekk l-informazzjoni tkun sempliċi u l- eh, jekk hemm xi ħadd li aħna għandna nfittx legalment, allora probabbilment dak ikun il-produttur. Għalhekk jekk wieħed iħales leab dak il-mod, wieħed jista' jkun hemm xi forma jikseb xi forma ta' responsabilità konġunta. Għalhekk wieħed irid jagħmilha ċara min hu responsabbli għal xiex u fejn irresponsabli u ta' min hija irresponsabli ta' meta ikun hemm affarijiet il marru ħażin dwar il-kontenut tal-kid u dak li qalet serpes dwara il uh, possibilità li kunem iktar informazzjoni, eh, imma naħsibx li dan huwa l-iskop jekk Eh, jekk sakemm ma jkunx dan fih xi disclaimers. Iżda informazzjonijiet prinċipali ta', ta informazzjoni eh, jista' ikollhom punti għannessi magħhom iktar mill nerġaw nikdbuhom mill-ġdid. Għax inkella ma nispiċċaw qatt. Jekk noqogħdu attenti kif nagħmlu dan jista' ikun hemm serje limitata ta', ta indikaturi. Issa, l-indikaturi ta' riskju. Jina naqbel ma' tnejn li intom, li għadkom kif tkellimtu sissa ma' tistax wieħed wieħed joqgħod biss fuq il-prestazzjoni passata tal-imoddi, ta ta ta nafu illi u nafu kol illi il-prestazzjoni tal-futur tiddependi ħafna fuq il-prestazzjoni tal-modi u il-problema ma tissolvix fil-kas tal-futuristic bonds e, għawek irrit ikollu, jwet irrit jinkludi kem narrativa ta' riskju kif ukoll figuri. Uh, ma nasibx li wieħed jista' jinkludi kommenti ta' kif wieħed joħroġ barra mill-ħabs, però ta' min wieħed jinkludi xi eżempji fil-kuntest sakemm dawn daw ma jkunux komplessi. Dwar il-kwistjoni tal-ambitu jiena nappoġġa l-idea li din inwessawa ħalli jkun hemm kundizzjonijiet għal kulħadd l-istess eh, kemm jista' jkun possibbli fiħdan dan id-dossier Naħseb illi rridu noqogħdu attenti sa kemm u sa fejn nistgħu naslu sabiex ma jkollniex biċċa xogħol impossibbli fidejna, imma din ma nasibx li għandha twaqqafna milli eh, nkabbru l-ambitu eh, l-ambitu. Mbagħad f'dak li huwa ambitu f'termini tal-ambizzjoni tagħna sabiex inkopru affarijiet oħra li huma ta' interess għall-investitur. Dan ukoll huwa qasam eh, differenti tal-iskop li għandna nimmiraw għalih. U eh, wieħed minn l-aktar punt interessata li jien interessata fihom huma l ispejsu il l-miżati. Issa illi fil-mifid qed nippruvaw impoġġu restrizzjonijiet fuq il-modi kif il jista' jkun hemm eh, każ eh, illi jidħlu il-commissions u rajna każi ta' fejn fir-Renju Unit il-commissions ġew projbiti eh, fil-fatt kien hemm informazzjoni kienet tajba, iżda l-fatti kienu ħsiena tas-sew. It-tip ta' miżati illi fuqhom qed jippruvaw jinkludu miżati il-bankijiet Eh, huma għabbażi ta' taħin u jammontaw għal 2.5% dan tassew eh, huwa eżagġerat, ma nafx per eżempju kif fl-Olanda eh, ġew projbiti kompletament il-miżati fuq il-pension funds, fuq il-fondi ta' pensjoni. Mm, U dan eh, per eżempju fil-kas ta' ta' notar jisna eh, e, t-nejdu li kun et e, eh, iżom prezz fuq il-ħin li kun et jaħdem, ma nasibx li dan huwa wisq possibbli. Għalek u importanti li nerġaw nħarsu lej din il-kustjoni tal-mifid, mux biss fuq l-informazzjoni, Iżda jekk nistgħux nemżu xi restrizzjonijiet ma' dan id-dokument. Forsi ma jkunx il-post ideali fejn wieħed jagħmel dan minħabba li din hemm biċċa dinja biċċa leġiżlazzjoni fejn fi żmien fejn l-affarijiet sejrin ħażin u hemm bżonn illi ma di ma tmurx wisq ħażin eh, madwar l-Unjoni Ewropea. Nkun ta' sew grata jekk il-kollegi tiegħi ħarsu dwar dan b'mod pożittiv. Minħabba li kont nitkellem fuq il-miżati eh, naħseb li jista' jmiss Filip eh, fissem il-ħodur. Grazzi ħafna, jiena ser nitkellem fil-fissem fengigen ista l-istess bħal Sven jiena nista nitkellem ftit Franċis wara kan kompli bil-Franċis. Sinjura eh, rapporter jiena sew kontent li ngħidlek li aħna apprezzajna ħafna rapport tiegħek li ressaqt l-ewwel punt. Mela, l-ewwel punt accessible en fait. Nippruvaw edu il-prodotti kollha fuq l-istess livell. Dan mhux ta' min wieħed jagħmlu jekk inħallsu mill-punt di vista tal-investitur mhux possibbli li narawh mill-punt di vista tal-investitur u tal-konsumatur. Dan huwa l-iktar punt prinċipali. Imbagħad eh, l-idea l-idea dwar il-prestazzjoni tal-imod il-prestazzjoni futura ma tantx wieħed ta' min wieħed jagħmel dan. Dwar il-commissions u il-ħlas tal-intermedjarji jiena kważi kważi ngħid l-importanti li jkun hemm trasparenza, però rrid kun pragmatiku bħalma hija u il-paket leġislattiv li palissa għanna fidejna sabiex nipruvaw namlu ftit ordni f'dan, f'dan is-settur tant imħawwa tejja ngħidu kifini hija illi nisfruttaw dan il-punt. Importanti li namlu ċerta previżjoni biex nħarsu lill konsumatur Għalek, importanti illi nam, aħna naqblu mal fatt illi nam nipoġu importanza fuq l-istituzzjoni eh, Ewropea. Barra minnek, ċerta investituri jipruvaw ikollom eh, tfaddil eh, siguru, jipruvaw kunu ja, ridu, kunu jafu xet isir bifrusom, pero hemm kriterji nieqsa, kriterji eh, sodi dwar xinu xinvolvi investiment sot kulħadd għandu bżonn uh, dan it-tip ta', ta, ta, ta informazzjoni. Għalhekk illi kollok kriterji l-istess fl-Unjoni Ewropea dwar x'inhu dwar kemm investiment huwa sostenibbli jew le. Aħna nipproponu wkoll eh, miżuri illi tejbu il-kwalità, u eh, l-investiment u l-natura tal-investiment. Konet nitkellmu dwar dan ma' Werner biex nipruvaw naqsu l-konflitt ta' interess bej il-produttur ta' investiment u l-intermedjarji tiegħu. Illi ovvjament eh, jekk dawn tal-aħħar morru ħażin anka eh, morru ħażin il-konsumaturi. il konsumaturi Eh, issa jina nqafa ħajkolli nħalli kollox il-mara tiegħi qed tistennini barra fil-bart. Grazzi ħafna jina tassew impressjonat illi irnexxielek eh, tiġi hawnhekk qabli u sajt l-Eurostar <laughs> bħali però. Naħseb illi għandi bżonn inkun naf għandi bżon nkun naf uh, iktar dan il-bini eh, u minn fejn rid Naħseb jiena bħal eh, bħal kollegi oħrajn tiegħi nafu li trid tkun l-industrija li tittieħu r-responsabilità għalek jiena kontent pal għal fatt rajt din il-proposta mresqa mill-Kummissjoni. Għawek importanti li wieħed jifhem min jaqra din il-kid u min le naħseb ħafna minna eh, jafu illi għaw min jgħidlek il-kid jgħut li ħafna u ħrajn jgħidlek min jaqra dik il-kid. Jien personalment lanqas ma naqra l-kid. Dejjem naqra l-analizi tal-funds. Iżda dan ma jfissirx li jien għandi niġġudika din il-kustjoni għabbażi tax dak li namel jien. Għawek kamna l-kid f'dejna, naħseb li għawtli u importanti li nibnu fuqa. U eh, pero rrit nisgura illi aħna ma namluwix iktar komplikata mill-li missa. Pero, ftit eh, mistoqsijiet l-ewwel dwar il-mifit. Naħseb il-kol kemm aħna appoġġajna il xogħol tal-Parlament dwar il-mifit. Iżda naħseb rridu noqogħdu attenti kif indaħlu din il-mifit fl-azzjoni, implementazzjoni fl azzjoni fl implementazzjoni u rridu nqodu attenti li ma entità hija responsabbli biex tqassam li ma tip ta' informazzjoni. Naħseb importanti li kun hemm sim ċar ta' responsabilità bejn il-manifattur u id-distributur illi għandu jkun f'paġna separata tal-mifit. Importanti li kun hemm xi ftit ċarezza dwar dan din pero rajnija, rajna li kienet l-intenzjoni ta' rapporters, ġifiri punt pozittiv. Il-rapporters u semmew il-prodotti ta' investiment u il-fondi ta' pensjoni jina naħseb illi dik id-direttiva hija pozittiva u jina napoġġaħħa. Issa, il-prodotti eh, eh, prodotti strutturati għal konsumatur. Eh, Eh, nafu illi ħafna nies anqas biss ikunu jifmu fil-banek, però jpoġġu flushom fil-banek, ehm, deposit accounts u fil-fatt ħafna minn nies li fadlu ippoġġu l-flus tagħhom fil-banek. Jina mm, nifhem illi hemm bżonn illi nispjegaw lill-konsumatur. Għalhekk u apparti minn hekk iridu nwessaw l-ambitu għal prodotti oħra, però rridu nifmu sa fejn il-Kummissjoni u aħna rridu naslu. Na ġiġi deċis limitu u jina għadni naħseb kemm għandu jkun wisa dan, dan l-ambitu jekk għan nifqu sa fejn waslet il-Kummissjoni u naraw kif dan ser jaħdem minar ma ndewmu l-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Għalix eh, Eh, għaliex nafu li jkun hemm xi eh, kumpani li jkunu qed imorru minn taħt. Però jiena minix espert ehm, fil- eh, f'dawn it-tip ta' prodotti, però xorta importanti li nkunu nafu fejn aħna sejrin issa Sinjura Perez, fil-passat aħna konna dejjem, ħdimna dejjem tajab ħafna fl-imkien u jina nistenna li kunet naħdem fil-qrib miegħek u ma' xedu rapporters l-oħra. Grazzi ħafna għaw xaħat tawek mill-gwi sabiex ikun jista' jitkellem għaw xaħat ieħor li jixtieq il-kelma. Jidher li le, mela f'dak il-każ povanċ il-kelma f'idejk. Jew qed eh, li tixtieq il kommissjoni hemm xi ħadd minnaħa tal-Kummissjoni? Kovanx ċedilek il-kelma barra minn hekk nispiċċaw fil-nofsija. Fil Mela, grazzi ħafna tal-li tajtuna l-kalma fil-qosor xtaqt eh, xtaqt namel xi eh, kummenti tekniċi għal xina parti mill komissjon ra jina nirrappreżenta l-aspett tekniku. Fuq dan ir-rapport aħna nappoġġaw kompletament l-idea illi prodotti ta' investiment huma xi ħaġa illi għandhom jistimulaw l-ekonomija u u però mill-banda l-oħra prodotti spekulativi mhumiex neċessarjament eh, prodotti ta' investiment. Eh, jistaw ikunu prodotti ta' investiment, pero mhumiex dawk li ħanraw muħna. Jekk per eżempju jiena eh, nixtri xi ħaġa, nixtri xi ħaġa għal futur, jiena ovvjament qed nipprova nagħmel investiment għaliex jekk jekk kolliq liħ minn dan ikun qed intep il-futur tiegħi. Ġifieri, għawek eh, nitkellmu dwar prodott ta' investiment, iżda ment spekulativ, għaliex jekk jiena nħares lej il-futur, ser nkunet qed inqis il- eh, il-delivery eh, ta' dan il-prodott u importanti li namlu distinzjoni fil-regolament. Importanti din hija regol dan huwa regolament għalhekk irid ikun hemm differenza bejn mm, prodotti ta' investiment u prodotti spekulativi tal-investiment. Importanti illi ikonna test ċar li jagħmel distinzjoni ċara bejn dawn iż-żewġ kategoriji. Jien minix kompletament eh, ċert uh, illi sissa ġasibna wieħed. Uh, u uh, fil-fatt um, kellna terminu wieħed għaż żewġ kunċetti għaliex ma konniex nafu fejn jibda wieħed u fejn jispiċċa l-ieħor. Aħna appoġġajna wkoll il-kwistjoni tal tal tal tal-manifattur għaliex hawnhekk mhux sempliċement għandek inġinier li qed jaqgħad prodotti, għak kwistjoni ta' bonds jew ta' isma' jekk perżempju tqis ISTOM, jekk eh, is France Telecom, eh, jew ISCOM, it-tnejn li huma jkollhom joħorġu żewġ kits differenti. Barra minn hekk xtaqt niġbilkom l-informazzjoni għal fatt illi il-Gvern eh, Belġan ukoll nida bonds u ikollu jagħmel ukoll eh, kids għal dawn il-bonds u jitkellem dwar ir-riskju eh, ir-riskju relatati ma' dejn Belġan e kif oppost ma' dejn ta', ta pajjiżi oħra. Umbagħad eh, jkollna niddeċidu li ma benchmark għan istabilixu kif qablu dawk l-affarijiet ma dik il-benchmark u uh, dak kollu jrid jidher fil-kid U il-kid ikollu eh, jilqa għal din it-tip ta' jagħmel tajp għal din it-tip ta' informazzjoni għaliex dan huwa eh, fidejn il-Gvern Nazzjonali hekk kif oppost mal-pakkett illi joħroġ minn min naħa ta' banki u minn naħa ta' kumpanija ta' assikurazzjoni. Għalhekk il-format eh, ta' dan il-kid irrit jiġi adattat skont ċirkostanza. Dan wasalni għat-telet punt, il-differenza bejn il-distributuri u l-produtturi. Eh, il-filosofija ta' din u l-idea ta' din id-direttiva kienet illi il- il-distributur il skużawni, il-manifattur għandu jiproduċi il kit dal huwa illi għamel il-prodott, taqqat il partijt fl-imkien, jaff eh, xinu ma l partijt differenti ta' dan il-pakket. U il-distributur kien sempliciment responsabli biex qassam dan il-kid, għalek huwa kien responsabli biss f'kas jekk huwa ma proftix dan il-kid, iżda ma kienx responsabli għal kontenut ta' dan il-kid għaliex ma kellux x'jaqsa messaġġ mal-kontenut minħabba li kien eh, eh, prodotti li ġi manifatturat minn xaħat ieħor. Għalhekk għawek għandek eh, responsabilta konġunta bejn żewġ persuni. Iżda wieħed minnhom biss qatt ma jkun f'pożizzjoni li jkun jaf jekk l-informazzjoni tal-kiddiġ kompletament ġusta. Eh, hemm każijiet fejn il-distributur għandu rwol importanti meta pereżempju għandek serje ta' kumpaniji eh, host companies eh, u f'dan il-każ ikollok serje vasta ta' prodotti ta' produtturi biex ngħidu hekk Għawek il-distributur ser ikollu rwol importanti għalix se jkun u illi ser jispiega r-riskju involut minħabba li memx produttur as such. Għalek f'dan il-kas il-distributur ser ikun suġġett tal ser jkun suġġett ta' ħafna dibattitu u rridu naraw eżatti kif jidħol eh, u xinu rwol tiegħu. Għawek aħna ma ridniex inkunu mux għax maridniex inkunu vasti fl-iskop fl-ambitu tagħna, issa minħabba kwistjonijiet tekniċi eh, u kif insolvu dawn il-kwistjonijiet tekniċi aħna ridna inkunu moħna mistrieħ u ma nitrux wisq f'dettall għax konna nafu x'inhu pakett finanzjarju, konna nafu x'inhu ma responsabiltajiet tal-fornitur, tal-produttur u tad-distributur U eh, hemm ukoll il-fażi intermedjarja, jekk wieħed irid jaħrab minn din il-fażi intermedjari uħut mill eh, mill-partijiet ta' dan id-dokument iridu eh, jiġu ranġati sabiex jilqaw dan l-ambitu aktar mifrux, aktar wiesa u jitlob aktar xogħol. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal-prodotti tal-pensjoni dawn mhux neċessarjament tiħdu l-barra mill-ambitu, iżda għaw dispożizzjoni illi tgħid illi li hemm klausola li tgħid x'nista nikseb la darba li eh, na, nidħol fi żmien tal li nibda nieħu l-pensjoni. Awek l-informazzjoni importanti hija x'jiena x'ninvesti, x'inpoġġi, iżda l-iktar importanti huwa x'ħan ikseb la darba jiena eh, nibda nirċivi din il-pensjoni. Għandu jkun hemm sezzjoni partikolari fil-kid illi tapplika allura għal dawn il-pension funds. Għalhekk jiena rrid nispjega illi aħna xtaqna nkunu daqsxejn iktar nimxu b'mod iktar gradwali, pero uh, eh, mhuwiex ta' ostaklu li nkabru l-ambitu, però dan kiku jitlob iktar abbozzar jekk namlu dan. Grazzi. Pavanx. Grazzi, Pavanx. Grazzi. Aħna edin hawnhekk biex naħdmu bekk il-mistoqsija jekk l-emendi tal-Parlament Ewropew jiġu effettwati fir-regolament. Naħseb illi għanna neġaw nikdbu t-test. Hemm ħafna aspetti f'dan ir-regolament illi jaqgħu taħt it-tieni level u ħafna kummenti tekniċi li sar madwar il-kamra irreferew għal punti li se jiġu diskussi fuq it-tieni level Jiena kontenta ħafna li qed naqblu dwar ħafna punti nixtieq però nsemmi żewġ aspetti. Illi ġom semmija minn diversi kollegi, l-ewwel net il-qsim ta' responsabilità bejn il-produttur u d-distributur. Kulman nistaw nżommu mal-produttur fil-gwar ta' responsabilta se jfisser il simplifikar ta' din sistema u jiena nippreferi din soluzzjoni, però ma nishtiqx li dan jintuża bħala argument biex ma ninkludux it-tassazzjoni. Il-punti u l-inin hawnhekk huma t-taxxa ta' dan il-prodotti jekk dan il-prodotti jiġu distribuiti. Aħna ikonna norbtu kollox hawnhekk għanna najdu illi responsabilta u l-inija għanda tibqa fidejn il-produttur. Jekk il-distributur għand daħħal kaxxa bil-regoli kollha dwar it-taxxa dan ma jfissirx li għandu inqas responsabilità. Għad let kwarti tal-prodott il-responsabilità tibqa' mal-produttur. It-tieni punt frigwar tal-qasam jekk inti titlob eh, kumpanija biex tipproduċi kit dan għaziet komplikat milli jagħmlu il-produttura xuwa eh, dara jagħmel dan il-dokument bħal dan. Jekk eh, tridu li nis jieġaw jibdaw jixtru l-isma, nasab li kun iżjed faċli li l-produtturi jenaqdu u jajdu xanna namlu pala strategija għan negozju tagħna fil-gwad tal-pubbliku. Nasab li dan jkontribwixxi biex twessa il-politika tal-investiment biex tattira l-investituri żgħar u l-aħħar punti il-pensjonijiet. Pensjoni. Biex inkun realistiċi jina proponejċ li nestendu l-ambitu għal pensjonijiet. Iżda naħseb illi fil-Kumitat dwar issu għamlu hekk u nimmaġna li hemm kollegi li jixtiequ jagħmlu hekk u oħrajn li ma jixtiequx u xubbek ikonna dibattitu meta ikonna dibattitu dwar il-pozizjoni tal-Parlament. Jiena lesta niddiskuti dawn il-punti. Jekk tixtieq tressa emenda biex tinkludu dan il-punt naqbel u inħarsu lejn din il-proposta kif inħarsu lejn dik hija kwistjoni differenti u min jista' nidħol fiha issa. Naħseb ribek, għaddejna mill-punti kollha essenzjali illi semmaw. Daqsek għallum, grazzi. Grazzi ħafna. Bek għanna skadenza għall-emendi tas, sitta ta' frar biex jiġi konsidrati fil-25 ta' frar, il-Komitat tal-Votazzjoni fil-26 ta' Marzu u l-Plenarja tentativament f'Mejju. Grazzi ħafna. Grazzi lil kulħadd Qabel ma nalaq dan il-Kumitat nista' ngħid li dan huwa din hija l-aħħar ġurnata fil-uffiċċju tal-Presidenta tal-Grupp tal-Euro, John Claude Juncker ednilu ehm, eh, nilu il ilu illi aħna se nitilfu il-klim frank tijaw, bitċar tijaw u anki l-umur tijaw. Eh, għada fil-ħodu se nerġaw nibdew fil-disa ta' fil-ħodu fuq l-emenda għal direttiva dwar is sistema komuni għal eh, VAT. Grazzi ħafna lil kulħadd u eh, il-President ti ringrazzja l-interpreti. Grazzi.